Welcome to this meeting. Uh, uh, the draft. Għawkom nadottaw l-agenda, nistaw nistaw nadottaw l-agenda. Pero sa nibdlu il-votazzjoni fuq punt numru 5 fuq il-kontratti għax-xogħol prekarju dan ġi post-post il-vot. U kif ukoll kif tafu għanna skeda ġdida għall-laqa. U dan ifisser li se nkomplu wara nofsinhar fis-satejn. Se jkollna pawża iqsar u għalhekk nistgħu intemmu il-laqa kmini bizzejiet għal dawk li jridu jmorru l-ajruport jew l-istazzjon tat-tren. biex ninformaw l-interpreti u kol, ser nerġaw lura fissatejn biex inkomplu bil-laqa. Il-lingwi kolla huma disponibli u l-Kroat u l-Malti, pero il-President għanda zbal għaliex l-interpreti Maltin edinaw. U U dalodu se jkollna grupp ta' 17 il-mistieden illi ser ikunu qegħdin jisimawna. Dawn ġew mistiedna mill-Onorevoli Wegner illi ser ikun qed jattendi il-laqa. 50 minuti oħra. Issa din jinformawni li għandna interpretazzjoni bil-Malti għal dawk li jriduha. It-tielet, approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-ewwel ta' April 16 ta' April u dawn ġew adottati. Imbagħad ser nibdew il-votazzjoni. Eh, nittama li għandkom il-voting cards maħkom. Ser nibdew bil-test ta' kompromess li ġi approvat fil-Koreper għal proposta direttiva tal-Parlament Ewropew tal-Kunsil dwar il-Baħħara li temenda direttivi u din hija l-votazzjoni finali fuq l-ewwel ftehim mal-Kunsil. Din hija dan vot elettroniku. Votazzjoni nominali u votazzjoni miftuħa. And the vote is closed. Il-votazzjoni hija magħluqa. Il-riżultat huwa 42 għal wieħed. Għal darboħra nixtieq nirringrazzja lil l-Onorevoli Moraxo li kienet responsabli għal dan il-dokument. Then we go directly to item 6. Għaddu issa mal ewwel għal punt numru 6 għaliex punt numru 5 ġi post U hawnhekk ser Nibdew b'emenda 122 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 18 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 123 tirata Emenda 19, eh, design anzi daw favur daw kontra ta' taddi. Kompromess ke dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 21 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 22 dawk favur, dawk kontra, astanzjonijiet taddi. Emenda 23 dawk favur, dawk kontra, astanzjonijiet taddi. Emenda 126 dawk favur, dawk kontra, astanzjonijiet taddi. Sa nivverifikaw emenda 126, il-votazzjoni hija miftuħa. and the vote is closed. It's carried. Din taddi. Kompromess ke a dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 129 dawk favur, dawk kontra astensjoniet ma taddix. Niverifikaw emenda 129 il-votazzjoni hija miftuħa u il-votazzjoni jissajja maluqa. U din taddi bitlet voti. Kompromess L, dawk favur. We go to compromise M, those in ħanaqbdu kompromess, illi hana l-kompromess M. dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet taddi. Emenda 134 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Nivverifikaw. Emenda 134. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Emenda 30 dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 135 dawk favur. Din taqa, din taqa. Emenda 135 taqa, naddu għal kompromess je dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 139 dawk favur, dawk kontra. Astensjonijiet taddi. Emenda 35, 140 u 141 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Naddu issa għal kompromess enne dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromess o dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromess P dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Issa, naddu għal kompromess e dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 76 dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet ma taddix. Nivverifikaw emenda 76. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. U tgħaddi. Issa emenda 77 dawk favur, daw kontra astensjoniet taddi. Emenda 8. Emenda 78 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Naddu issa għal kompromess erre dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess esse dawk favur, daw kontra, astensjonijiet taddi. U naddu għal amenda 81 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Issa naddu għal premessi, kompromess A, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi, emenda 82 anzi dawk favur, dawk kontra, astensjoniet ma taddix. Emenda 84, emenda 84 dawk favur, dawk kontra, astensjoniet ta ma taddix. Issa emenda 87 dawk favur, dawk kontra, astensjoniet taddi. emenda numru 3 għax emenda 2 ta' emenda 3 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Issa emenda 88 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Nivverifikaw fuq emenda R, er, emenda 88, votazzjoni miftuħa votazzjoni madwaqa. U din tgħaddi. Issa, għandu l-emenda erba dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Naddu għal-issa kompromess B dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. kompromess C dawk favur, daw kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 97 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 98 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Nivverifikaw emenda 98 votazzjoni miftuħa. u l-votazzjoni maluqa. Din taddi. Naddu l emenda seba, dawk favur, dawk kontra, astenzjoni taddi. Emenda 99 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda mija dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda wieħed dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda tlieta dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Diverifikaw emenda 103 Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Issa naddu l-kompromess de dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda 104 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Nidverifikaw emenda 104. Il-votazzjoni miftuħa. U votazzjoni maluqa. Mbdejn ma taddix. Emenda 105 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, ma taddix. Emenda disa dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, taddi. Kompromess E dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess F dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess G dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Kompromess akka dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 113 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Kompromess i dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 118 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 15 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 16 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda mux 120 għax dik taqa li mis hija emenda 17 dawk favur. Emenda 17 u 121 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. U issa nivvotaw votazzjoni nominali fuq l-abbozz ta' opinjoni e kif emendata. Il-votazzjoni hija miftuħa. U l-votazzjoni hija magħluqa u din taddi. 38 favur, 10 kontra. Congratulations to Mr. Le Prosit li sur Lenners. Unaddu issa għal punt numru li il-punt numru 7. riċerka u innovazzjoni fl-ekonomija blu biex jinħolqu it-kabbir u l-impjiegi. Nibdew b'kompromess A dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda disa dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet eh, ma taddix. Emenda 10 dawk favur, kienet ċara, pero nivverifikaw. Emenda dissa mela nivverifikaw il-votazzjoni hija issa miftuħa u il-votazzjoni hija maluqa. U din ma taddix. Emenda 10 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromess ċe dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 12 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 13 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 14 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 15 b'emenda orali mis-soċjalisti li jataqra the availability of more reliable data could foster. Dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 16, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Għan verifikaw. Emenda 16. Votazzjoni miftuħa. And now it is closed. And it's rejected. Uh, compromise D, those in favor. Mela, votazzjoni ma ruqgħu għodek ta' din nadu kompromess da dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ta' din nadu issa l-emenda 24 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma tgħaddix emenda 25 dawk favur dawk kontra, astenzjonijiet taddi, emenda 26 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 27 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 28 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet nivverifikawa. Emenda 28, votazzjoni miftuħa. And the vote is closed. And... Votazzjoni maluqa u din taddi. Emenda 29, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 30, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 31, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Demenda 32 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Amendment 33, there's in... Amenda 33, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Amenda 34, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ħajkolla niverifikaw. Mena se nivvotaw fuq it-tieni parti ta' emenda 34, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, u din taddi 27 vot favur. Emenda 35 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 36 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Uh, compromise DA. Those... Kompromess DA. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 44. Dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. namlu verifika ta' emenda 44, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, fil-fat maddiċ bżewċ voti. Mela, emenda 45, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Kompromess F, dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. Ta emenda 57, Dok favur, dok kontra, astensjoniet ma taddix. Amenda 58, Dok favur, kontra, astensjoniet taddi. Kompromess G, Dok favur, kontra, astensjoniet taddi. Emenda 60, Dok favur, kontra, astensjoniet taddi Emenda 61 dawk favur kontra astensjonijiet di, Kompromess akka dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Fil-fatt kienem it-tieni parti irridu nifutaw fuq it-tieni parti bħala zeda ta' kompromess akka. Mela dawk favur, kontra, astensjonijiet rifjutat. namlu verifika ta' din it-tieni parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni mal-waqa. Fil-fatt jaddi berba voti. we go to amendments. Mela, naddu għal emenda 71. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Saddi, emenda 72, dawk favur, kontra, astensjonijiet. Saddi. Kompromess I. Dawk favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi. Emenda 79, dawk favur, kontra, astensjoniet ma jaddix, ma taddix. U issa nivvutaw, anzi, le skużawni, emenda 80 dak favur kontra astensjoniet taddi. Emenda 82 dak favur, dak kontra astensjoniet jaddi. Emenda 83 dawk favur kontra astensjoniet taddi, mela issa eja nifutaw fuq l-bozz ta' opinjoni e kif ġi emendat. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U fil-fatt għadda. Għadda b-51 vot favur. We'll go to item 8. Naddu għal punt 8 opinjoni ta' Vilinja Blinkeviċute dwar l-implementazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqsu ta' trattament ugwali tal-irġil u nisa fi kwistjonijiet ta' impjieg u xogħol. Nibdew b'emenda sitta dawk favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi, emenda seba dawk favur, kontra astensjonijiet tgħaddi, emenda 8 dawk favur, kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess A dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 17 fav dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Namlu verifika fuq emenda 17. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda għaddiet b'sitt voti. Emenda 18 dawk favur. Dawk kontra. Assenzjonijiet taddi. Namlu verifika fuq emenda 18. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa u fil-fat ma għaddiex ma għaddiċ. Kompromess beda u favur, u kontra, stensjoniet jaddi. Emenda 25, emenda orali minnaħat tal-ħodor, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 26, dawk favur, għamen għawekkaw emenda orali u kol, mela dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Namlu verifika fuq emenda 26. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Fil-fatt ma taddix b'vot wieħed ġiet rifjutata. Kompromess ċe, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet jaddi. Emenda 28. Mela, emenda 28, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddi. Emenda 29, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Menda tletin dawk favur, dawk kontra, stensjonijiet ma taddix. Kompromess de dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi, jaddi. Emenda 33 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess E dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet jaddi. Kompromess F, dawk favur, dawk kontra, assenzjoniet jaddi. Kompromess G, dawk favur, kontra, astensjoniet ma jaddix. Namlu verifika fuq kompromess G. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u fil-fatt il-kompromess jgħaddi bitnax il-vot. Emenda 53, dawk favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Kompromess akka dawk favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Kompromess i dawk favur kontra astensjonijiet jgħaddi Kompromess je dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 63, votazzjoni maqsuma, l-ewel. Yes. Yeah. The first part, those in favor. Mela, l-ewel parti, dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet jaddi. il parti, dawk favur. Dawk kontra jaddi ma tadix. Kompromess ke dawk favur. Kontra astensjonijiet jaddi. Emenda sebajn dawk favur. Kontra astensjonijiet taddi. Emenda 72 dawk favur. Ma kontra astensjonijiet taddi. Amenda 74 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda wieħed, emenda orali, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda tnejn, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda tlieta. Dawk favur, kontra astensjonijiet taddi, emenda erba dok favur kontra astensjonijiet ma taddix. Namlu verifika fuq emenda erba. Votazzjoni maluqa u fil-fat taddi. Emenda ħamsa dok favur, dok kontra astensjonijiet taddi. U issa naddu fuq eh, la bosta opinjoni e kif ġi mm, emendat. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U eh, l-riżultat 42 vot favur, 8 kontra. we vote on uh, the draft opinion by Madam McIntyre. Issa ser nivutaw fuq uh, l-opinjoni ta' Sinjura McIntyre fuq il-programm Refit. Mela, nibdew blow l-emenda. Dok favur, dok kontra astensjonijiet. Ma taddix. Kom Namlu verifika fuq l-ewwel emenda. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa u fil-fat ġiet rifjutata bitlet voti. Kompromess A. Dok favur kontra astensjonijiet namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u fil-fat jgħaddi. Promess AA li ser nifutaw b'mod elettroniku mill-ewwel. Mela, kompromess AA. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U fil-fatt tgħaddi. Jaddi. Emenda 15, dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet ma tadix. Emenda 14. Din taqa. Emenda 13. Anzi, ħanamlu verifika ta' emenda 15 l-ewel. Mela, votazzjoni miftuħa. Emenda 15. etnamlu verifika ta' emenda 15. Votazzjoni għada miftuħa votazzjoni maluqa u fil-fatt għaddiet għaddiet b'vot wieħed. Ma konniex intbaħna. Madana kollu naddu għal emenda 12 dawk favur, u kontra astensjonijiet ma taddix. Għamxat li jishtiq li namlu verifika, mela namlu verifika. Emenda 12 dawk mela, eh, votazzjoni miftuħa ta' emenda 12. Votazzjoni maluqa u fil-fatt għaddiet b'vot wieħed. Emenda 16 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 17 namlu verifikawek ukoll. Mela votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. U fil-fat ma għaddiċ bitlet voti. Kompromess B. Namlu mill-ewwel votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U dal-kompromess ma għaddiċ. ma kontux intbaħt li qed nagħmlu votazzjoni elettronika. 20 in favor. Mela ngħaddu għad-dettalji. Emenda 20 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Namlu verifika fuq emenda 20. Votazzjoni miftuħa. And the vote is closed. And it's rejected. Votazzjoni maluqa ma taddix. Namlu verifika u kol ta' emenda 18. Votazzjoni elettronika fuq emenda 18. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 21. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Fil-fatt din għaddiet. Mela, naddu għal emenda 27. Nifutaw b'mod elettroniku mill-ewwel mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa bekk eh, diġi rifjutata. Emenda 28. Nivvotaw b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 29. L-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Fil-fatt din għaddiet. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u fil-fatt din għaddiet ukoll. Tilet parti issa. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa u din u ukoll. Emenda 30. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa ma Emenda 31. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa u din għaddiet. Kompromess ċe, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Għadda. Emenda anzi kompromess EA Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din dan għadda. Kompromess emmen. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda 44. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ b'vot wieħed. Kompromess ke dok favur. Eh, votazzjoni miftuħa, skużawni. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 46. l-ewwel parti ta' emenda 46 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni eh, maluqa għaddit. Tini parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Fil-fatt għaddit. Emenda 48. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 48. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 49 u 51, 52 u 53 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa fil-fatt ma dewx. Kompromess D. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma ddiċ b'vot wieħed. Amendment 54. L-emenda 54, votazzjoni miftuħa. Signora Agea, forsi femt ħażin jena ma fejn qegħdin nivvotaw b'mod elettroniku? Irrid inkun naf għalfejn kull parti qegħdin nivvotaw fuq mod elettroniku għaliex nifrankaw il-ħin tajt il-President. Il-votazzjoni fuq l-emenda 4 u 50 għada miftuħa. votazzjoni malluqa maddeċ. l-emenda 55, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 59, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 56. Taqa. L-emenda 70. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddiet b'vot wieħed. L-emenda 69 taqa. Wieħed u sebgħin taqa ukoll. l-emenda 74. Votazzjoni miftuħa. And it's carried. Għaddiet. L-emenda 75 fuq l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa u din għaddiet. L-emenda 76, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddiet vot wieħed. L-emenda 77, Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 77. Għaddit. L-emenda 78. L-emenda orali. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa ma L-emenda 79. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. L-emenda 80. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa maddeċ. Kompromess E. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma deċ. Emenda 81. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 85 taqa u għalek naddu għall-emenda 4 u design ta' Signora Hawken, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit, l-emenda 96, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit, vot wieħed. L-emenda 97, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit, L-emenda 98. Favur. Skużawni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Kompromess F. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddit, l-emenda 110. Anzi, fuq l-emendi 110, 111 u 112. Votazzjoni maluqa. Għaddew. Kompromess ġe ta' l-emenda 121, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Se jkonna l lura għall-emenda 120 u nivvotaw fuqa emenda 120 il-votazzjoni miftuħa. L-emenda 120 għax biznija. Votazzjoni maluqa u din għaddiet. L-emenda 123 votazzjoni miftuħa, għada miftuħa, fuq l-emenda 123, 124 u 125 u 126 u dan jaddu kompromess he ta' il-kompromess I. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Mija 37 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddit. Kompromess L, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. L-emenda 140. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Matteċ. Mija wieħed u erbajn flimkien ma' 122 u l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. tati. L-emenda 44, votazzjoni miftuħa. Kompromess je, yeah. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mija ħamsa werbajn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Le, l-votazzjoni għada miftuħa. Issa l-votazzjoni għal-et. Għaddit. 151 votazzjoni miftuħa. And the vote is now closed. Votazzjoni maluqa għaddit. Votazzjoni għada miftuħa votazzjoni maluqa għadin għaddit. l-emenda 155 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma bdiċ. L-emenda 156. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 157, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 158 taqa u naddu għall-emenda 159. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malu għaw din taddi. L-emenda 160 l-ewwel parti votazzjoni miftuħa it-tieni parti votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti Tabdi? L-emenda 161, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. U issa nivvotaw fuq la bozza tal-opinjoni kif ġiet emendata, votazzjoni nominali. tifota. Dawk li rridu jivvotaw naħseb illi sissa ivvotaw. Jivvotajtu? għal darboħra l-aħħar vot. Kolħat vota Iva, issa vota kulħadd, votazzjoni maluqa. Għaddit. Tajjeb, ħalli nieqfu għal moment. Oh <laughs> terrible, terrible, terrible. Um, well, we start with Mrs. Tyson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 Okay, friends. Tajjeb, kollegi, mela, grazzi ta' dik il-votazzjoni li għadna kif interrompejna u issa nilqaw fosna l-Viċi President tal-Kommissjoni Ewropea, is-Sur Dombrovskis, u anki il-Kommissarju Marian Tyson Issa se jkonna skambju ta' opinjonijiet li jagħmel parti mid-dialogu strutturat mal kummissarji Dombrovskis u Tyson. Ħassoltu rridu nużaw il-ħin tagħna bl-aħjar mod possibbli, ġifieri l-mistoqsijiet rilevanti u fil-qosor nibdew billi nisimgħu minn is-Sur Dombrovskis għal-preżentazzjoni tiegħu jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President, onorevoli membri tal-Parlament. Jena jkolli najt illi kontent ħafna illi qiegħed hawnhekk biex nħusem f'dan id-dialogu strutturat, kontent illi għanna l-opportunità li konna din l-iskambju ta' idejat dwar l-implementazzjoni tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u anki il-riżultati miksuba f'dawn l-aħħar seba' xhur, jiġifieri minn meta ehm, daħlet daħlet unħatret il-Kummissjoni l-ġdida. Kif fatt l-aħħar darba, jiġifieri f'Ottubru, jiena responsabbli għal l-euro u għad-dialogu soċjali u huwa l-ambizjoni ta' din il-Kommissjoni illi l-aspetti soċjali u ekonomiċi taw l-istess importanza u anke biex insaħħu r-wol ta' dialogu soċjali. Dan ma jistax isir mingħajr impens tal-Parlament Ewropew u jiena qed norbot fuq l-appoġġ kom sabiex nkunu nistgħu navvanzaw fuq l-aġenda politika dwar dek li għandu xaqsan politika soċjali u ekonomika. Issa, progress fuq is-semestru Ewropew fid-dawl ta' rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż illi nħarġu dan l-aħħar u mbagħad wara nitkellma dwar l-implementazzjoni tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u mbagħad il senjura Tyson tagħtikom deskrizzjoni iktar dettaljata dwar l-inizjattivi illi għadhom għaddejjin bħalissa fuq xogħol leġislattiv. Il-Kummissjoni hija impenjata bisħieħ biex issaħħaħ il-governanza ekonomika u l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika fis semestru Ewropew edin naħdmu biex ikun hemm sens ta' sjeda akbar kemm fost l-istati membri, partijiet interessati u anke ma' msieħba soċjali nazzjonali u Ewropej l-involviment akbar tal-Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali fis semestru Ewropew huwa meħtieġ aktar minn qatt qabel sabiex ikun hemm iktar sens ta' sjeda u sens ta' responsabilta' il-stħarriċ annwali ta' tkabbir tal-2015 għalli li Eh, l-streamlining tas semestru Ewropew huwa pass f'din id-direzzjoni. Aħna minna streamlining tas semestru Ewropew fil-waqt li zammejna fil-qalba tal-approċ integrat tagħna it-kabbir u l-impjegi approċ eh, li huwa bbażat fuq l-investiment, l-riformi strutturali u responsabilta da ġi rikonoxxut mill-rapport tal-Parlament dwar il fil-rapport tiegħu dwar l-istħarriġ annwali ta' tkabbir. Dan kien riflessu kol frapport il-rapport li ħarġu eh, fifra li għadda il-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż li ħarġu ftit tal lu jiffokaw fuq it-kabbir sabiex il-kupru ikun iktar sotu sostenibli Il-messaġġ mir rakkomandazzjonijiet huwa ċar hemm bżonn ta' iktar progress f'ħafna qosma ta' politika fiskali, swieq ta' servizzi prodotti, ta' xogħol u l-ambjent tan-negozju. Aktar azzjoni minnaħa tal-istati membri huwa essenzjali sabiex noħolqu l-impjegi u nsaħħu it-kabbir ekonomiku. Rakkomandazzjonijiet huma wkoll speċifiċi għall sfidi li jfaċċa kull pajjiż u taraw li hemm differenzi kbar bejn il-pajjiżi. Ħafna mir-rakkomandazzjonijiet jiffokaw fuq ir-riformi strutturali illi huma l-iktar bżonjużi eh, minn dawk illi baqgħu lura wara l-kriżi u li jixtiequ illi jidħlu fis-suq tax-xogħol kwistjoni strutturali oħrajn illi jinħolqu iktar impjiegi sabiex ikun hemm inqas qad fost iż-żgħażagħ u miżuri immirati lejn dak li huma l-iktar vulnerabbli fis-soċjetajiet tagħna. Hemm moqsma li huma kopporti mill-proposti tagħna skont il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni li se jwaslu għal benefiċċji tanġibli għal ċittadini Ewropej. Jiena mhux se noqgħod nidħol f'ħafna dettalji f'dan l-istadju għaliex intom se jkollkom laqa fuq rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż fi 23 ta' Ġunju. Onorevoli membri, Il-Kummissjoni qiegħda taħdem biex tagħmel differenza fuq l-sfidi kbar ekonomiċi u soċjali biex terġa toħloq fiduċa u tikseb il-fiduċa ta' ċittadini, fiduċa li kienet intilfet. Dan il-bidu ġdid tal-Ewropa war rifless fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni L-istituzzjonijiet Ewropej kollha jridu jżommu il-pass u l-momentum. Jridu naħdmu flimkien biex nofru soluzzjonijiet flimkien. Aħna qegħdin naħdmu biex nipromuovu il-ġustizzja u opportunitajiet fis-soċjetà, qegħdin naraw kif nistgħu ngħinu lill-istati membri xejn iċ-ċittadini tagħhom jerġgħu lura għax-xogħol u sabiex il-nies ikollhom opportunità li joħorġu mill-iskola meta jkun il-waqt u jsibu xogħol mill-ewwel. Jina kontenti li proposta tal-Kommissjoni li ħarġet fl-erba ta' frar biex tħaffef l-implementazzjoni tal-inizjattiva għal xol fost iż-żaza ġiet adottata mill-Parlament Ewropew. Aħna qed komplu nibnu fuq din u se nippreżentaw miżuri ġodda biex inkomplu nsaħħuha fl-aħħar ta' din is-sena. Il-Kummissarju Tyson tajdilkom iktar dwar dan. Issa jiena nixtieq ukoll nisħa żewġ punti oħrajn li huma importanti fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni li huma kol rilevanti għal ħidma ta' f'dan il-Kumitat. L-Unjoni Ekonomika u Monetarja issaħħet mod sinifikanti biex ikun intweġiba għal kriżi ekonomika u finanzjarja ma dana kollu xorta dana mhux biżejjed sabiex l-euro issi iktar stabli u sabiex tkun tista' twassal għal iktar tkabbir uħol ta' impjegi palma tafu il-mandati nata lil ħames presidenti tal-istituzzjonijiet Ewropej biex jippjanaw il-pass limes għal governanza ekonomika ħjar fiż-żona euro. Il-ħames presidenti se jippreżentaw rapport l Kunsill Ewropew fix-xhur li ġejjin il-kol qed nistennew illi id-dimensjoni soċjali se tibqa' fost il-prioritajiet f'Unjoni Ekonomika Monetarja li tkun iktar ġusta u iktar mifruxa. Ir-reviżjoni tal-SIP tas six pack u leġislazzjoni two pack aħna ridna nisimaw l idejat tal-Konsil u tal-Parlament Ewropew u wara li iż-żewġ istituzzjonijiet kienu res u l-opinjonijiet tagħhom il-Kummissjoni mbagħad tara x'segwitu jrid ikun hemm L-erba li għaddew il-Kummissjoni prezentat l-Aġenda Ewropea għal regolamentazzjoni aħjar dan l-approċ komplut li kopri il-ċiklu ta' politika sħiħ se jwassal l-iktar trasparenza u ftuħ fil-proċess ta' teħej ta' deċiżjonijiet bib konċentrazzjoni iktar fuq konsultazzjoni sabiex ikun hemm tfassil ta' politika ibbażat fuq informazzjoni. Issa, it-nedja mill-ġdid ta' dialogu soċjali. Id-dialogu soċjali u t-tisħiħ tijaw huwa għapropju fil-qalba tal-prioritajiet tal-Kommissjoni f'dan il-mandat palma tafu kienem avveniment fil-5 ta' marzu sabiex id-dialogu soċjali jena ta' spinta ġdida u konna kontenti ħafna l president Schulz ġie biex jitkellem dwar l-involviment tal-imsieħba soċjali fit-tfassil tal-politika Ewropeja. Bħala aħna aħna saħħaħna l-involviment tal-imsieħba soċjali kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. Kif għadni kif kif għattilkom meta kont qed nippreżenta il-prioritajiet tal-ħidma tagħna anke waqt il waqt is-smieħ tiegħi u anki l-publikazzjoni tar-rapporti għal pajjiżi profdejna aktar ħin għal konsultazzjonijiet mal-istati membri, mal-gvernijiet, il-parlamenti nazzjonali l imsenba soċjali fl-istati membri qabel ma ħriġna rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. U aħna se nkomplu b'dawn il-konsultazzjonijiet anki issa u niddiskutu l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż u il-politika ekonomika Jena personalment zort bosta stati membri waqt il-żjarat rilevanti għas semestru Ewropew biex ninvolvu l-gvernijiet, l imsefa soċjali, membri tal-parlament biex nitkellem magħhom biex niddiskutu rapporti dwar il-pajjiżi u kwestjonijiet ekonomiċi frabta ma' rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż u illum jiena stess sejjer il-Kroazja biex namel zjara emmek biex niddiskuti mal-partijiet kollha interessati is-sejbiet il ħarġu mir rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż u naraw x'jista' issir biex nimxu l qudiem L-istati membri qegħdin jitħejju dejjem eh, jitħeġġu dejjem aktar biex jinvolvu l-imsieħba soċjali nazzjonali. Aħna se nkomplu għon fit-ħejja tal-inizjattivi tagħna fl anke fil pakketta ta' impjegabilità fil-portafol tiegħi u l-inizjattivi tal-fil-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni tata attenzjoni partikolari l-kontribut tal-imsieħba soċjali fil-pjan ta' investiment l-Unjoni tal-Enerġija, politika tal-immigrazzjoni u anki l-politika tal-kummerċ. Wara il-programm ta' ħidma tal-2015 aħna qegħdin nifrokaw iktar il-qoddim, inħarsu iktar il-qoddim fuq viżjoni strateġika il-kolleġġ E, se jkollu dibattitu fuq dan il-sujġet fil 10 ta' ġunju. Il-Kummissarju Tyson set kompli telabora fuq l-inizjattiva fuq il-politika soċjali u tal-impik fil-ġemat u xur li ġejjin, grazzi ħafna għall-attenzjoni, issa jina nistenna b'attenzjoni il-mistoqsijiet ta'kom. Grazzi, Sur Dombrovski, nati sal-mikrofonu l-Onorevoli Tyson. Grazie tassew, Signora President, onorevoli membri tal-Parlament, etnuħu gost li edha fost komawnek, nishtiq inkompli ma l-introduzzjoni tal-onorevoli Dombrovskis billi nirreferi għal smieħ li kellna f'Ottubru li għadda. Skont li gwida politiċi illi tana eh, Jean-Claude Juncker, aħna identifikarna erba prioritajiet dakinhar il-ħolqien tax-xogħlijiet, għacċess tax-xogħlijiet, l-iżvilupp tal-kwalifiki u l-ħiliet u fl-aħħar mhux naqat il-protezzjoni soċjali. Ħansemmi dak li diġà għamilna u e, dak li kopejna aħna wedna illi l-inizjattiva l-impjega n nimplementawha. Ija hija importanti li noħluq xogħlijiet ma' importanti wkoll li taħtana jkunu kollhom il-ħiliet neċessarja għal dawn ix-xogħlijiet. Intom kontu involuti wkoll fil-fażi tal-prefinanzjament ta' din l-inizjattiva. U ringrazzja nirringrazzja lill-relatur li unnek eh, hawnhekk nixtieq nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet u grazzi tal-proposti tagħkom biex nemendaw ir-regolament ISF e li deħal li ġi propost fl erba ta' frar u daħal fis-seħ fil-20 ta' Mejju u eh, il-ġimgħa l stajna natu il-flus li stati membri sabiex il-proġett ikun jista' jiġi tassew implementat. Dan ifisser li 930 miljun euro oħra issa huma disponibbli fil-stati membri f'dawn ir-reġjuni biex jgħinu ma' 600.000 zazzuħ fil-2015. U issa nħallu fidejn l-istati membri u fidejn dawn ir-reġjuni biex tassew jimplementaw din l-inizjattiva. Jiena tlab l-servizzi tiegħi biex jgħinu u jistimulaw l-istati membri sabiex iwaslu għal-riżultati u jiena ser nirrapporta wkoll fuq il-progress ta' din l-inizjattiva għax xogħol żgħażagħ lill-Parlament u dan se jkun possibbli fl-2016 għabbażi tal-ewwel rapport ta' valwazzjoni ta' din l-inizjattiva. Punt ieħor huwa il-qat għal tul ta' żmien. Nafu li din hija sitwazzjoni kera li jidru indirizzawa għandna kważi 24 miljun ruħ qiegħda u nofshom ilhom qiegħda. U 30% minnhom ilhom qiegħda għal aktar minn sentejn edin nifinalizzaw proposta tal-rakomandazzjoni għall-integrazzjoni ta' dawk li ilhom qiegħda din ir-rakkomandazzjoni ser tippreżenta miżuri speċifiċi għal dan il-grupp ta' persuni u l-approċċ li għandna li dun jieħdu aħna u wieħed integrat. Dan jiddependi fuq l evoluzzjoni individwali tas-sitwazzjoni ta' kull persuna li tkun qiegħda u li inħarsu lejn il-benefiċċji servizzi soċjali u miżuri ta' attivazzjoni biex nifaċilitaw e, nifaċilitaw il-perkors ta' dawn il-persuni dan ser ikun mibni fuq il-service providers differenti u noħol u kol one-stop shops fejn dawk li l qiegħda edha jistaw faċilment issibu appoċ integrat. Imbat għandek u kol mobilta ta' xol madwar l-Europa. Nafu li dan huwa fattur prinċipali biex niġġieldu il-qat. Fl-istess ħin però hemm riskju ta' abbuż illi ma nistawx ninsew, ma nistawx ninjoraw. Għal dan raġunijiet jina qed naħdem fuq dan il-pakket ta' mobilta tax-xogħol blan illi nifaċili tal movement ħieles tal-ħaddiema fil-waqt li fl-istess ħin nejnu l-istati membri biex jevitaw u jidġildu azzjonijiet fraudulenti u jindirizzaw ukoll abbuż. Dan il-pakket se jinkludi wkoll proposta għal reviżjoni potenzjali għal regolament tas sigurtà u koordinazzjoni. Is-servizzi tagħna qegħdin jevalwaw l-impatt ta' dawn il-bidliet possibbli fir-regoli eżistenti apparti minn hekk il-pakkett illi huwa skedat li jiġi preżentata l-aħħar ta' din is-sena ser jinkludi wkoll jinkludi wkoll reviżjoni tal-direttiva ta' inklużjoni kif ukoll ser nevalwaw kwalunkwe noqqasijiet li hemm jekk eh, f'każ ta' abbuż u social dumping. Raba punt għandu x'jaqsam mal-kwalifika ta' dawk li qed ifittxu xogħol. Sinjura President, aħna lkoll nafu illi l-ħiliet tagħna il-ħila tagħna hija kompetittività. U iżda inqerdu ħafna xogħlijiet u dawk u xogħlijiet ġodda li għandna jeħtieġu ħiliet differenti għalhekk għandna bżonn approċċ strateġiku għal ħiliet madwar l-Ewropa, għandna numru ta' inizjattivi għaddejjin biex intejbu il-ħiliet u l-kwalifiki tal-ħaddima tagħna. Għandna wkoll l-Alleanza Ewropea l-Apprentistat u l-qafas ta' kwalità li jrid jiġi mtejjeb għandu jkun ukoll taħriġ u edukazzjoni biex ntejbu il-ħiliet u nżidu l-opportunitajiet tax-xogħol minn sessjoni ministerjali speċjali ser tiġi sessir fil kunsill Informali Friga fit-22 ta' Ġunju u se jiġi diskussi eh, punti li jistgħu jiġu attwati, jiġu implementati. U dan ser jgħin biex dan il-proċess jiġi imbuttat il-qoddim ħafna drabi wkoll sassuni x'ser nagħmlu għal dawk li huma b'diżabilità. Għanna l-ostakli e, rridu nidrizzaw l-ostakli li għandhom persuni b'diżabilità din jiex ħagġat ħaġa tnifukaw fuqha. Hemm madwar 80 e, miljun persuna b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea u bil-popolazzjoni Ewropea qed tixjih dan l-ammont ta' persuni qed ikompli jiżdied għalhekk huwa importanti ħafna għas-soċjetà u anke għall-ekonomija illi il-prodotti u s-servizzi ikunu disponibbli għal kulħadd. Għalhekk din il-Kummissjoni qed tikkonsidra wkoll qatt ta' aċċessibilità li jgħin biex inħil ostakli fat istati membri skont kriterji nazzjonali għal ċertu prodotti u servizzi. Dawn il-kriterji fuq livell Ewropew ser jgħinu biex il-kumpaniji jimxu mlilim il-frontieri għalek jgħinu aktar kummerċ u aktar eh, effiċenza fil-kompetittivita fis-suq intern u apparti minn hekk. Dan ser wassal għal prodotti aħjar u aktar aċċessibbli kif ukoll servizzi. Aparti minn hekk, se jiżgura li jkun hemm partecipazzjoni ugwali ta' dawk il-persuni b'diżabilità u din issir realtà għalihom. Li l mill-2015 imbagħad għandna l-2016 għandna numru ta' azzjonijiet li huma pjanati għas-sena d-dieħla wara r-reżerċizzju ta' rifit u l-evalwazzjoni ta' direttiva tagħna rigward l-informazzjoni u konsultazzjoni ta' ħaddiema u l-evalwazzjoni ta' direttiva fuq il-post tax-xogħol kif ukoll id-direttiva dwar il-ħin tax-xogħol. Aħna ser nippreżentalkom proposti is-sena d-dieħla nixtieq infakkarkom li lantana huwa li modernizzaw u nissimplifikaw l-qafas regolatorju fil-waqt li jinżommu l-istess standards ta' drittijiet u protezzjoni u niffaċilitaw ukoll l-implementazzjoni u l-konformità. Nixtieq najt xi kummenti fuq il-reviżjoni tal-Ewropa 2020 din għadha fuq l-aġenda tagħna u se tiġi preżentata ta' tmiem is-sena. wara l-konsultazzjoni pubblika aħna nħossu li l lanijiet għandhom jibqgħu l-istess għaliex jirrappreżentaw għanijiet għanijiet fuq livell operazzjonali fuq kif aħna organizzaw ix-xogħol tagħna u nibgħatu wkoll messaġġ politiku ċar dwar il-prioritajiet li aħna għandna. Dan il-mezzi li bihom nikbu dawn l-għanijiet ikun hemm nejn għandhom jiġu adattati. Adattati, grazzi tassew, Sinjura President, eżis kollegi. Peress li dan huwa dialogu jiena lest li nisma, lest li nisma l-opinjonijiet u l-kommenti tagħkom u li jkollna diskussjoni flimkien. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi nagħti issa l-mikrofonu għal xi mistoqsijiet. Nibdew bil-koordinaturi imbagħad ikollna tweġibiet mill-kummissarji. Se jkunna dan l-effett ping pong. Nibdew bl-onorevoli Kaza koordinatur mill-PPE. Thank you, Madam Chair. Um, thank you. Grazie, Signora President, grazie, Vice President, Signora Kommissarju Tyson. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija għal Kummissarju Dombrovskis. Il-proċess ta' semestru Ewropew tal-2015 il-ċiklu Ewropew annwali nistaw inqablu ma dawk ta' snin ta' qabel. Issa għanna aktar elementi soċjali u qed niżguraw illi jikontribwixxi biex niksbu kabbir inklusiv. Imma jien nemmen li nistgħu nagħmlu aktar. Bħalma tinti il-rakkomandazzjonijiet ta' bażi ta' kull pajjiż u l-politiki ekonomiċi u finanzjali meta ma qabla ma dak soċjali qed naħseb jekk il-Viċi President Dombrovskis kienx qed jaħdem għal aktar bilanċ jew inkella u xed jiffoka aktar fuq aspetti soċjali u indikaturi ta' indikaturi soċjali u indikaturi ta' xogħol. Nixtieq li eh, jiweġibni fuq dan il-punt. U il-Kummissarju Tyson jien nixtieq nkun naf eh, x'tirrakkomanda rigward eh, il-persuni li ilhom qiegħda naf li inti semmejt il-rakkomandazzjonijiet tiegħek stess. Nixtieq nismagħhom minn għandek jekk se tgħidilna xi ħaġa dwar dan, grazzi. Ah, ok, ah, ah, thank you, Mr. Kasa. Um, so, uh, Grazzi, Sir Kasa. Fuq is semestru Ewropew u l-ruwol tal-indikaturi soċjali u tal-impjieg din hija xi ħaġa li kemm jiena u kemm il-Kummissarju Tyson ilna ngħidu mill-bidu net. Lan tagħna huwa li nħarsu lejn dawn l-indikaturi u nagħtuhom rwol aktar permanenti. Meta niġu biex niddeċiedu fuq politika ekonomika. U meta niġu biex infassu rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż. Dan b'xi mod jew ieħor diġà huwa rifless fir-rakkomandazzjonijiet aħna qed inkomplu naħdmu b'dan il-mod fi ċiklu li jmiss tas semestru Ewropew u tajjeb li nsemmu anke li din is-sena aħna ħażilna li jkollna inqas CSR imma iktar iffukati u li ħarsu lejn l sfiddi soċjali u ekonomiċi li għandhom l-Istati membri. Grazzi l-Onorevoli Tyson. Grazzi tal-mistoqsija fuq l-indikaturi soċjali għadin naħdmu fl-imkien mal kummissarju Moskoviċi biex l-indikaturi tal-impjek natu għamru aktar importanti fil-proċeduri tal-microbalances. Issa fuq xandi f'moħħi dwar dawk li l-om edha dak li rridu namlu huwa simili għal dak tal-garanzija zazah. Jiġifieri naraw kif nistgħu natu gwida aħjar, natu servizzi aħjar li dawn ilhom qiegħda. Għax mhix biss eh, kwistjoni li huma isibu xogħol, irrid ikun hemm xogħol disponibbli għalihom ħafna drabi għal dawk li kun ilhom qiegħda u terz tagħhom ikun diġà ilhom qiegħda l-aktar minn sentejn għandhom problemi oħra, trasport, servizzi ta' saħħa, ta' servizzi soċjali, kura ta' tfal, problemi fid djarhom stess. Għalhekk irridu li jkun hemm servizzi disponibbli għal dawn iċ-ċittadini, servizzi li jaħdmu flimkien li jkunu integrati u li nistgħu nofrulhom pakket ta' servizzi integrat fejn jistgħu jsibu l-appoġġ li jaħtieġu biex jiġu jitlu fis-suq tax-xogħol. Dan jinsab fil-qalba tar-rakkomandazzjonijiet li aħna li fir-rakkomandazzjoni li aħna qegħdin inħejju. Grazzi, nat il-mikrofonu issa l-Onorevoli Juta Steinruck, koordinatriċi għal grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi. Mela jina għandi xie mistoqsijiet eh, Sur Domborowski, Sur Juncker ħabbar li fil-Kommissjoni intom tridu issaħu id-dialogu soċjali, ta' tuktar importanza dialogu soċjali. Imma jekk nar inħares lejn il-punti li għanna fil-ftejm interistituzzjonali u frifit, jien naħseb li dialogu soċjali qed jiġi imminat. ċet tippjanaw li tagħmlu mhux f'konferenzi qed nitkellem f'affarijiet konkreti kif ta' tippromovu id-dialogu soċjali bejn min ħaddem u l-ħaddiema. Kif se tippromovu l partecipazzjoni tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol Signora Tyson, inti tkellimt dwar il-pakketta ta' tax-xogħol u r tal- direttiva dwar il-postijiet ta' xogħol. Inti tixtieq is-saħħa dawn il-punti fl-istati membri u tejjeb ukoll il-kontrolli li jsiru. Per eżempju għandek pajjiżi li provaw waqfu l-mġiba illegali il-Kommissjoni trid tieħu azzjoni kontra dawk li ma jkunx qed jieħdu azzjoni, il-Kummissjoni kif se tilħaq ir-responsabbiltajiet tagħha. Is-Sur Dombrovski. Mela, fuq it-tisħiħ ta' dialogu soċjali nixtieq insemmi xi inizjattivi prattiċi li diġà saru. Kont diġà semmejt l-irwol tal- tal sihba soċjali fis-semestru Ewropew u dan diġà sar din is-sena. Imma qed naraw li jkun hemm ukoll konsultazzjoni mal nimsieħba soċjali fl-Istati Membri qabel nħejju CSRs u għaċ li jmiss se nkomplu nagħmlu dan. U ser ninvolvu ukoll l-imsieħba soċjali fuq livell nazzjonali anke fid-diskussjonijiet ta' prioritajiet ta' survey ta' tkabbir annwali. Ser nitolbu kol feedback minn naħa tal-Istati membri dwar kif huma qed jinvolvu l-imsieħba soċjali fi dialogu soċjali anke fir-rigward ta' semestru Ewropew fuq l-inizjattiva Refit. Anzi, għal inizjattivi tal-argumentazzjoni aħjar aħna kellna laqat ma' l soċjali biex niddiskutu l-involviment tagħhom u infatti n-nara l-affarijiet tagħna wara talba ta' imsieħba soċjali bħal pereżempju l-evalwazzjoni tal-impatt fir-rigward ta' konsultazzjoni pubblika biex jiġu konsidrati wkoll ir-rwol speċifiċi tal-imsieħba soċjali. Imbagħad fuq il-mistoqsija dwar kif nsaħħu id-dialogu bilaterali, id-dialogu bilaterali huwa l-ewwel qabel kollox irid isir bejn min ħaddem u l-ħaddiema. Aħna nistgħu niffaċilitawh imma ma nistgħux nobbligawh. Aħna qed naħdmu fuq livell fuq livell traterali biex nippruvaw nsaħħu dan dan il-rwoli. Grazzi dan ir ta' jissin. Grazzi tassew, sanaq li olandis l-Onorevoli rock saqsitni kif ser indirizzaw il-kustjoni tal-istazzjonar tal-ħaddiema. Kif rridu niċċaraw ukoll il-fatt li aħna rridu naġevolaw il mobilta u ntejbuha x'aħna nemnu fis-suq intern Bat fuq aħna irridu li jitnaqqas l-abbuż. Hemm sa membri illi ħadu azzjoni kontra d-dumping soċjali ma ġew ikkritikati. Qed nitkellem dwar litra li nbatat lil Ġermanja fuq is-settur tat-trasport u setturi oħrajn. Iva, huma stabbilixxew standards minimi biex eh, jevitaw illi l-affarijiet immorru l-iktar għallar. Imma iva rritu hemm dawn il-limiti minimi. Dan ġi evalwat, jista jiġi applikat anke fis servizzi transkonfinali irridu li dan jissir. Imma dan meta qed nitkellmu fuq it-trasport internazzjonali, dan irid jiġi applikat però f'rispett lejn il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Aħna dak li jedna li l-gvern eh, Ġermanis u qed nistennew tweġiba min-naħa tal-Ġermanja. Aħna mhux eh, aħna nippruvaw insibu soluzzjoni biex nifaċilitaw il-mobilità imma fejn ikun hemm abbużi li waslu għal konsegwenzi li mhumiex aċċettabbli nieħdu azzjoni dan infatti nsibuh ukoll fil-pakkett dwar il-mobilità tax-xogħol. Grazzi. Naħseb li żgur se tkollok aktar mistoqsijiet dwar dan il-punt. L-onorevoli fisem l-alde edawnek. Signora McIntyre. Grazie, Signora President. Grazie li l-kom il-koll l-Komissarju Dombrovski fil-Komissarju Tyson tal-li edin mana dal-ħodu. Napprezza li edin għawnek, nishtiq immur lura dak li jintomattu fuq regolamentazzjoni aħjar. Għalija regolamentazzjoni aħjar, ma miex ħaġa astratta, imma hija mod li biħin waslu għal tkabbir u tkabbir huwa dak li wassal għax-xogħlijiet għalhekk dan huwa importanti ħafna għal fix-xogħol tal-kumitat tagħna. Sir Dombrovskis, inti semmejt eh, trasparenza u l-konsultazzjoni. Imma naħseb li għandna nifukaw aktar fuq l-evalwazzjoni tal-impatt ex ante u nagħmlu evalwazzjoni f'kull stadju u nħarsu dak li qed niksbu wkoll. Nixtieq għalhekk nisma' idejat konkreti mit-tnejn li intkom jekk jaġobkom dwar kif ser eh, is l-idejat tal-Kummissarju Timmermans fuq regolamentazzjoni aħjar. U nizguraw li nieħdu kollha valur għal flusna. Jiena kont impressjonata li kulħadd qed jipritka l-istess ħaġa. il kummissarju Giorgieva, per eżempju, tkellmet fuq il-valvazzjoni tal-inizjattiva tal-impjegi. Xet nieħdu l-ura għal-flusna? Aħna ma nix budget blaqih, irridu illi għalek il-flus illi nonfqu iwaslu għal dak illi rridu aħna. L-aspetti ieħor l argumentazzjoni aħjar u s-sortimment dan semmih dalodu fil-grupp tal-SMEs iġidu inħarsu lejn rotot oħrajn li mhumiex regolatorji. It-tweġiba mhix dejjem li konna aktar regolamentazzjoni, irridu nkunu aktar aqlin mill-bil-mod li kif li bih insolvu l-problemi, għalhekk nixtieq insaqsi xed tagħmlu biex tħarsu lejn rotot mhux regolatorji, mezzi mhux regolatorji biex tilħuq l għanijiet tagħkom. Grazzi l-Onorevoli um, As regards Tajjeb, wis, mela rigward regolamentazzjoni aħjar. Kif diġa qed, l-idea bażika hija illi namlu valuta meta namlu valutazzjoni għal regolamentazzjoni ġdida qabel ma nieħdu id-deċiżjonijiet, namlu valutazzjoni tal-impatt biex tassew naraw x'ser puntu x'ser ikun l-impatt fuq is-sitwazzjoni u namlu anka konsultazzjoni pubblika u ninvolvu l-partijiet interessati u tassew nirċivu feedback fuq eh, ir-regolamentazzjoni li nkunu qed nipproponu. Jiġifieri, fil-fema tagħna dan fl-aħħar mill-aħħar ser jippermettilna illi naslu għal deċiżjonijiet aktar informati u aħjar. Spiss ikun hemm ħafna kunċezzjoni ħżina dwar regolamentazzjoni aħjar, però mill-att tagħna aħna tassew iridu nikkonċentraw fuq il-prioritajiet prinċipali dak l-ewwel punt u t-tieni punt li nagħmlu sew valutazzjoni meta ikun hemm regolamentazzjoni li tkun qed tiġi proposta sabiex id-deċiżjonijiet ikunu bilanċati u informati. Grazzi, s sinjura Tyson. Grazzi għal dik il-mistoqsija. Rikward regolamentazzjoni aħjar. Din ma jfissirx li neċessarjament irid ikun hemm aktar regolamentazzjoni u dan il-Kummissjoni għalli tusa mill-bidu net. Aħna qed noqogħdu ħafna attenti fil-proposti li qed nagħmlu għandna programm limitat u nikkonċentraw fuq l-aspetti l-aktar prinċipali. Dak li tassew jitlob li jkun hemm aktar attenzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea u dan u din hija xi ħaġa li naqblu dwarha l kemm aħna fih dan din il-Kummissjoni m'hemmx persuni li ma jaqblux ma' dan Aħna naħdmu flimkien b'maniera b'motu maniera kolleġġali. Rigward ċerta aspetti mhux leġislattivi li nistgħu niksbu anka partikolarment rigward il-portafol tiegħi, jina nixtieq nifoka aktar fuq il-ħolqien ta' sħubijiet, per eżempju, il settur tal-talim u s-settur eh, ta' xogħol nistgħu niksbu din il-kooperazzjoni jekk naħdmu l-kol flimkien u nifmu li l-lin mill ħol inta xogħol il-problema l-kbira li teżisti hija illi iż-żazax ikollhom aġir tajjeb u l-ħiliet mixtieqa biex ikunu jistgħu jaħdmu għaliex dan huwa dak li m'għandhomx biex ikollhom u jiksbu l-ewwel esperjenza fis-suq tax-xogħol, jiġifieri jridu jitalmu fuq il-post tax-xogħol. Din hija teknika ġdida importanti. Uh, dik tal-apprentistat. Per eżempju, hemm dik l-alleanza għall-apprentistat li jena nishtiq nisħa aktar fuqha Jiġifieri aħna ma nixtiequx li nippreżentaw dokumenti ġodda, però fil-prattika nixtiequ naħdmu b'mod aktar dinamiku ħalli nmexxu l qudiem dan is-settur. U dan huwa fil-fatt wieħed minn dawk il-każijiet fejn tassew m'hemmx bżonn aktar regolamentazzjoni, hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni u li noħolqu sħubijiet bejn persuni illi għandhom intenzjonijiet tajbin. Signora McIntyre, ikolli nammetti illi mux kullħat japprezza dan kollu, għalix spess ikun hemm min jaħseb illi aħna nkunu attivi fuq livell politiku biss meta jkun hemm proposti ta' liġi. Però naħseb illi rridu nbidlu d-direzzjoni tagħna għaliex dan huwa dak li jixtieq l-elettorat minna. Grazzi ħafna. Mem lebda rappresentant għal uh, Fil-fatt, naddu għal rappresentanta issa għal gwe, il-senjura super. Grazzi. Jina minna ħatijaj għandi tlet mistoqsijiet u ser nżom fil-qosor. Mela, l-ewwel mistoqsija marbuta mal-direttiva għal lif għal l-omijiet il-maternity leaf. Din hija xi ħaġa li torbot ħafna mal-kwistjoni tar responsabiltajiet maqsuma, però nixtieq inkun naf eżattament f'liema stadju wasalna fir-reviżjoni ta' din id-direttiva. Nistgħu ngħidu li daqt ħajkolna proposta ġdida, għandkom xi ideat Eh, dwar xinu għal puntatlu eh, għal proposta ta' dan it-tip, partikolarment rigward il-level ta' ħarsin għan nissa u l-omijiet. It-tieni mistoqsija marbuta mal-garanzija għazzazax. Naħseb li kienet eh, idea tajba illi dan il-punt qed jiġi inkluż fil-programm, però l-mistoqsija tiegħi hija din hemm possibilità illi nkunu illi il-fondi allokati għal dan il-youth eh, guarantee jizdidu it-telef mistoqsija minna ħatijaj. Din il-mistoqsija fil-fat torbot ma problema kbira u il-fat jġifiri li jem diversi stages, diversi um, traineeships, eccetera Dan ifisser allura illi ikun hemm soluzzjonijiet għal persuni li mhumiex eh, qed uh, jaħdmu. Però jeżistu ċerta problemi għazzazax illi kunu għamlu traineeships iżda fil-verità ma jkollhom l-ebda futur eh, u d jew ċertezza ta' futur bħala parti mill-garanzija għas-sazax. Intom ser tamlu xi ħaġa sabiex tevitaw sitwazzjonijiet ta' dan it-tip biex dawn it-traineeships pereżempju ma jissostitwux xogħol fuq medda twila ta' żmien għaliex il-persuni li jitilfu xogħolhom ma jistgħux sempliċement jingħataw xi traineeship. Grazzi, il-Sur Dobrovskis. Mela, l-ewwel mistoqsija. Senżon fil-qosor Fil-fatt, kienem sar sports intensiv dan l-aħħar xar sabiex naslu uh, bil fuq il-lif tal-maternità. Pero sfortunatament għadna ma qbilniex mal-Kunsill, u għalhekk għadna qed inkomplu naħdmu fuq din id-direttiva. Bla dubju aħna nixtiequ li niksbu bilanċ bej il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata tal-ħaddiema. Jekk ma rnexxilniex niksbu stejn, sempliċement ser nintiraw din il-proposta u nerġa'w inres u proposta oħra li kolla aktar ċans illi naqblu dwarha. Issa, Rigward il-garanzija ta' zaza, youth guarantee, aħna attualment qed nikkonċentraw fuq l-implementazzjoni tal-garanzija ta' zaza u li namlu front-loading għal finanzjament għal dan il-proġett. Millat tagħna eh, ilna niddiskutu dwar din il-garanzija ta' zaz. Aħna lesti illi nestendu din l-inizjattiva anka billi nipprovdu eh, finanzjament eh, ġdid għalija. Però għalissa għadna ma wasalniex fuq bil dwar dan. Naddi l-kelma l sinjura Tyson. Grazzi ħafna. Mela, fuq il-garanzija ta' zazax jew anzi il-Youth Employment Initiative. Tafu li kien hemm prefinanzjament fl-ewwel sentejn tal-programm kollu kemmu. Pero xtaqt nejt li l-kollegi tana f'dan il-Parlament Ewropew illi anka il-Fond uh, Soċjali Ewropew jista jalloka xi fondi għal din l-inizjattiva. Fil-fatt skont il- il-qorti tal-awdituri 9 biljuni u nofs jistaw jinataw lil dan it-tip ta' programmi biex jinataw aktar possibiltajiet ta' xogħol li żazax tagħna. Jiġifieri din l-inizjattiva meta tiġi konkluża mhux ser tispiċċa hekk ħesrem, iżda qed nbassru li kun hemm xi ħaġa fuq medda itwal ta' żmien. U wara l-2005 tgħid il-kellima, ser naraw kif nistgħu nagħmlu biex ikun hemm e, proġetti oħra. Rigward l-istaġis u l-internships, Iva, dan huwa punt e, illi huwa l-qalbna ħafna nafu li żgħażagħ meta isibu xogħol, isibu xogħol prekarju jew forma ta' staġ, jew forma ta' xi internship, jew inkella fuq xi kuntratt temporanju. Dan ikun tajjeb biss jekk eventwalment iż-żgħażagħ ikunu jafu li jistgħu jiġu impjegati b'mod permanenti. Għalhekk tistgħu taraw illi anka fis-CSRs rajna illi hemm ħafna frammentazzjoni u sim fil-dinja tax-xogħol, fis-suq tax-xogħol. Fil-fatt hemm differenza eh, bejn iċ-ċittadini illi id-drittijiet tagħhom qed jiġu imħarsa u oħrajn illi sfortunatament m'għandhomx il-possibilità li jidħlu f'dan is-settur illi qed jiġu limitati għal ċerta kuntratti temporani biss il-Kummissjoni tħoss illi dan jista' jkun pass tajjeb biss jekk ikun jekk tkun fażi intermedja. U dwar dan aħna sħaqna fis-CSRs biex nisħu ħalli ikun hemm titjib f'dan ir-rigward. Mbagħad meta nitkellmu fuq l-apprentistat u l-istaġis, importanti illi nifmu illi għandha tkun xi ħaġa ta' kwalità, mhux mod kif aħna nitfaw l-żazax Uh, fil-ġemp inwarbuhom għal xi ftit ta' żmien. Huwa importanti il waqt dan il-perjodu ta' taħriġ il-ħiliet ta' zazax jitjibu għalli kol aktar possibilità fid-dinja tax-xogħol. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lil Jean Lambert, il-koordinatur għal ħodor. Fidejk. Grazzi, naċtaqt nsaqsi mistoqsija li torbot mal-direzzjoni strateġika, partikolarment rigward l-agenda għal xogħol ekoloġiku eh, u eh, anka l-agenda għal tibdil ta' klima fejn l-Unjoni Ewropea għanda impenji taħħa impenjat ruħa fil-ħolqien ta' impjeg b'rispett lejn ambjent Jina interessata nkun naf kif l-aspett ta' xogħol qed jorbot ma' dan kollu, ma' dak kollu li ser isir fit-taħdidiet ġewwa Pariġi anka mm, bi prospettiva fuq medda itwal ta' żmien. Kif dan kollu qed jorbot ma' l-istrateġija marbuta mal-ħiliet? Jiġifieri rridu nifukaw fuq ħiliet li jorbtu ma' ċerta setturi partikolari, mhux ħiliet eh, ġenerali. Uh, eh, Et dbassru li ser ikun xi rakkomandazzjonijiet li jew li ser ikun hemm xi ippjanar reġjonali u ma rigward l-imsieħba soċjali. Huwa importanti ħafna li ninvolvuhom lil dawn l-imsieħba. U nafu li dan wassal għal ċerta bidliet importanti għaliex issa metodi ta' xogħol aktar effiċenti f'dawk li huma rizorsi anka tnaqis tal-karbonju. Eh, jiġifieri kif dan jorbot ma' l agenda tagħkom. Grazzi, is-Sur Dombrovskis l-ewwel. Tajja wis, mela, l-ewwel nixtieq nejt li hemm komunikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni tal-2013 illi tisħaq fuq uh, il-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi u xirid isir biex insaħħu l-potenzjal tal impjeg brabta ma' l-agenda ekoloġika aħna sħaqna fuq il-potenzjal ta' in ta' dan it-tip ta' xogħol anka fil-pakket tal-impjieg tagħna, jiġifieri bla dubju hemm rabta kbira. Jekk istaqsini dwar CSRs, mela kif kont qed ngħid qabel dak li għamilna sissa kien illi pruvajna nifukaw aktar fuq inqas CSRs imma aktar iffukati partikolarment fuq kwistjonijiet soċo-ekonomiċi Per eżempju, mux qed CSRs din is-sena marbuta mal-enerġija. Biex bekk ma nippruvawx nidħlu f'setturi li huma koperti minn politiki oħra, per eżempju, uh, per eżempju, mux għed nidħlu f'kustjoniet tal-enerġija li dawn huma parti mill-pakket għall-Unjoni Enerġetika. Issa dwar il-miri 2020 dawn huma parti mill-aġenda tagħna, aħna rridu nilħu għat dawn il-miri tal-2020 u qed naħdmu f'din id-direzzjoni. Per eżempju, rigward il-miri tal-emissjonijiet, il-progress kien aħjar meta mqabbel ma' xi miri oħrajn per eżempju dawk rigward il-miri uh, marbuta ma' l-impieg. Grazzi, il-Sinjura Tyson. Grazzi, Sinjura Lambert. Mela, il-kwalità tal-xogħol tagħna, tal-pożizzjonijiet tax-xogħol tinbidel. U ir-rekwiżiti biex tikseb xogħol ukoll ser jinbidlu dan diġant għal ħafna xogħlijiet postijiet ta' xogħol ġew eliminati minħabba l-kriżi u oħrajn ġew maħluqa. Dan jorbot anka mal-bidla li qed issir fl-ekonomija u dan ser ukoll joħloq tip ta' xogħol ġdid. Jiġifieri dawn hemm ċerta aspetti li huma aktar importanti. U dwar dan irridu naħdmu biex ikun hemm ekonomija ekoloġika aħjar u anka biex ċerta impjiegi jibqaw jeżistu. Dan ser jiġi inserit eh, fl fil-agenda eh, għal kompetenzi u dan u aspetti li aħna qed tuħafna ħafna importanza. Narfu wkoll li dan jitlob minna attenzjoni speċjali u il-bżon ta' eh, kompetenzi, il-kompetenzi il kompetenzi fil fat qed jimbidlu. Issa, rigward il-kompetenzi, ma nistawx nejdu eżattament x'ser namlu fuq livell Ewropew. Dan jiddependi ħafna mill-Istati membri u mir-reġuni. Però meta ngħidu illi l-kumpaniji jridu jkunu involuti fil-talim u fil-taħriġ, dan huwa importanti anka biex wieħed jifhem li huma il-kompetenzi mixtieqa. Grazzi ħafna. Issa naddi il-kelma l-koordinatur għal-grupp EFDD, Laura Agea. Grazzi ħafna l-kellima eh, mistedna fostna. Mela, għandi xi mistoqsijiet għal Sur Dobrovskis. L-ewwel, tista' tgħid li x'inhu t-passir ekonomiku għal din il-rebbija u x'inhi d differenza bejn l-informazzjoni li għandna fuq il-qat ta' zona euro u tal-istati membri barra mid-zona euro. Forsi tista tazzina xiftit kommenti dwar dan. Umbat, aktar kmini dal-ħodu il-kollega Timmermans kellem dwar rifit, dwar regolamentazzjoni aħjar, dwar zvok għal SMI, suftit ta' ossiġnu għal xol. ħafna klim sabiħ, pero fil-prattika, bej l-indikazzjoniet li ser joħorġu b'mod ċar dwar dan ir-rifit li huma il-metodi illi fil-verità ħa namlu, xa namlu fil-prattika. Umbat, rigward id-dialogu soċjali, Sipras qed jgħid li hemm bżonn ta' ftehim għal pjan ta' għajnuna għal Greċja, però mill-ewwel kien hemm xi ħadd li li dan mhux minnu. Aħna ċittadini, bħala ċittadini lil min għandna nemmnu. fejn tinsab il-verità li rridu nemnu lil kummissarja, lil kummissarju Tisin illi ma nafx kem taqra dwarna bizzejet. E, issa rigward il-Youth Guarantee, jina għed li fl-Italja dan il-Youth Guarantee kien falliment totali. U meta għed dan kien hemm min ma qabel miegħi, kien hemm min weġġatu qalbu, però dan mhux jinbiset ngħidu, tgħidu anke l-qorti tal-awdituri. Dalodu stess anzi illum stess ser nikkonfrontaw irwieħna mal-qorti tal-awdituri li akkużatna li aħna post l-ar illi użajna dawn l-odot ma ħloqniex bizzejiet postiet ta' xol, illum saħan sitra fil-OECD għet tejt illi iż-żazax taljani jinsabu edha u mumiex kompetitivi bizzejiet u anka dawk li huma kompetitivi bizzejiet m'għandhomx bizzejiet opportunitajiet. Dan qed jgħidu l-OECD mhux il-Movimento 5 Stelle biex nippreċiża l-affarijiet. Jiġifieri hemm bżonn ta' kontrolli għaliex hemm mekkaniżmu fl-opinjoni tiegħi irri mhux qed jaħdem sew. Ġa minn meta nib tiġi mħabbra komunikazzjoni u meta tiġi attwata il-Sur Dobrovskis qed jgħid li ser jinterpella l-Istati Membri biex jaraw eżattament kif jistgħu jinteraġixxu mal-imsieħba soċjali. Nitolbok illi tasel tajjeb lill-Istati Membri illi titkellem magħhom għaliex hekk tħares kif saret lej kif saret ir-riforma tal-iskejjel eh, fl-Italja intqalet ħaġa u saret ħaġa kompletament differenti. Jiġifieri meta ssir konsultazzjoni mal-partijiet interessati huwa importanti li titqis l-opinjoni ta' dawn il-partijiet interessati għaliex inke jekk le nkunu qed eh, ma kunux qed nirrispettawhom. Uh, okay. Uh, Grazzi. Mela ħafna mistoqsijiet biex nwieġeb minuta biss Mela, l-ewel fuq id-bassir ekonomiku. Jider ċar illi fil-bassir ekonomiku għarrebbija edin naraw e, e, il-tkabbir ekonomiku li qed jiżdied għad-żona euro 100.8% u anzi 1.5 għad-żona euro u 1.8 għal zona eh, tal-28 stat membru kollha kemmu u l-qat qed jonqos kemm fiż-żona euro kif ukoll fl-istati membri b'mod ġenerali. Għallek dak li qegħdin naraw huwa li l-qat fiż-żona euro huwa eh, 11% u fl-istati membri kollha 9.8% imma xejra meta mqabla ma' sena ilu, xejra qiegħda tonqos kemm fiż-żona euro kif ukoll fl-istati membri b'mod ġenerali. Iva, hemm distak bejn l-istati membri għaliex l-istati membri għandhom livelli sostanzjalment differenti ta' qatt, imma ma naħsibx li hemm xi xejra diverġenti bejn iż-żona euro u l-bqija tal-Unjoni Ewropea il-qatt qiegħed jonqos. Umbat fuq l-inizjattiva Reset. Mish biss dwar il-proċess ta' teħed ta' deċiżjonijiet jew ta' tfassil tal-liġijiet fejn qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet isiru konsultazzjonijiet, isiru evalwazzjonijiet tal-impatt, isir konsultazzjoni mal-pubbliku propju qabel ma innedu inizjattivi li mbagħad iwasluna għal deċiżjonijiet li jkunu iktar bilanċjati u ibbażati fuq informazzjoni reali. Is-Sinjura Tyson. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Aħna nafu illi il-qat fit-tul huwa oli ħafna fl-Italja u l finlandi qed naraw illi em, eh, et eh, ma nistawx nipretendu illi millu malada nsibu soluzzjoni għal kollox permezz għal garanzija għazzazah le dan huwa possibli hemm bżonn ta' bidliet strutturali sabiex noħolqu strutturi li jerġaw jintegraw il-persuni fis-suq tax-xogħol, eh, intuhom spinta fil-fat permezz ta' l-inizjattiva il-garanzija għaż-żgħażagħ din tista' tgħin liż-żgħażagħ tiffaċilitalhom l-affarijiet. Issa, bl-Italja xinu jiġri, aħna għadin insegwu xinu jiġri jemmek, mux biss eh, tajjeb il-li wieħed jom fuq il-flus, imma rridu naraw ukoll eh, il-nefqax qed iġġib bħala benefiċċji x'infaqna, xbidlit eh, saru, unqablu dak ma dak li hu miksub ma dak li kien mixtieq Issa jekk dana isir permezz tal-fondi Ewropej, eh, xjati, x-rizultat jati dan wara sitt xhur. Irridu narawhom dawn l-affarijiet, namlu evalwazzjoni. Eh, meta jsiru l-evalwazzjonijiet, ma nivvintawx iċ-ċifri, eh, grupp ta' ħidma tal-Kunsill illi jaħdem fuq dawn l-affarijiet u Eh, rrit nizgurakom illi hemm elementi kwalitattivi li jizguraw li garanzija zazax titmexxa sew tintuża sew u f'kas li jkun hemm bżonn eh, terġa' tiġi indirizzata mill-ġdid. Umbat eh, li dan irid isir fid-dawl ukoll ta' CSR. Tistennewx mirakli l-affarijiet mhux se jinbidlu mill-lum għal imma tridu taraw li jsir progress irrid tinbidel il-mentalità, irridu nkunu naqra iktar pozittivi. Imma aħna qegħdin noħolqu possibilitajiet sabiex il żgħażagħ ikollhom iktar possibilità illi jsibu il xogħol Għandi lista ta' kellima twila ħafna għad irridu nkomplu bil-votazzjoni wara din il-parti tal-laqatana. Qed ikonna dibattitu interessanti ħafna għal daqstant jekk joġobkom zommu fil-qosor u id-deċidu lil min tridu tindirizzaw għal mistoqsija tagħkom jekk hux is-Sur Dombrovski jew inkella lis-Sinjura Tyson li mbagħad jagħtukom tweġibiet fil-qosor. Uh, eh, Nipprovaw kemm jista' jkun nagħtu l-kelma lil kulħadd imma ma nafx kemm sejr jirnexxilna. The voting list is as follows. Moran Chartier, Anna Moran Chartier, Jongerius, Mann, Venifai, Becker, Tebesius, Balas, Sander, Simon, Roland, Bashir, Reinke, Lopez, Sodorova u Pirinski. Tajjeb. Mela, minuta u eh, għajdu uh, l min għedin tindirizza wa dik il-mistoqsija. Nibdew bis-Sinjura Moran Xaħtje. Grazzi, Signora President, Sur Vice President, Signora Kommissarju. Jena irrit najt l-ewel qabel kollox grazzi, grazzi għall efficienza għall-prefinanzjament, għall-garanzija għazzaza jekk aħna rridu nerġgħu niksbu l-fiduċja hija propju l-effiċjenza tal-ħidma bejn l-istituzzjonijiet li se twassal għaliha. Kif kienet qed tajt il-Kummissarju il-fondi innataw lill istati membri il-ġimgħa li għaddiet aħna għandna nispiraw ruħna minn din l-effiċjenza biex nerġgħu niksbu il-fiduċja tal ċittadini tagħna. L-ewwel mistoqsija hija dwar iż-żgħażagħ bejn 25 u 30 sena dik il-faxxa ta' età tafu li meta aħna ħloqna il-Fond Soċjali Ewropew aħna rajna illi kien hemm ħafna indaqs in-numru tal taqat bejn il-faxxax differenti tal-età kien l-istess. Intom x'beħsiebkom tagħmlu hemm iż-żgħażagħ illi jibqgħu l-università għaliex m'għandhomx prospetti ta' xogħol. Mbagħad dak li intom għattu bejn il-ħiliet il u il-kapaċità. Kif nistgħu aħna nisħu fuq il-kapaċità u l-kompetenzi. Aħna nitolbu li żgħażagħ ikollhom l-esperjenza rridu imbidlu l-mentalità kemm fit-taħriġ u kif ukoll fl-Europass. Mbagħad fuq l-integrazzjoni tal-persuni b'disabilità li eh, huwa suġġett li huwa għal-qalbkom ħafna kif nistgħu niżviluppaw ir-riċerka u l-iżvilupp biex nintegraw il-persuni bid-disabilità. Ir-rieda soċjali mhix biżejjed hemm bżonn ta' riċerka u innovazzjoni. Grazzi ħafna, domt żewġ minuti, Sinjura Moran Xaħtie, jekk joġobkom. Zommu fil-qosor. Jena sen wieġeb f'żewġ kelmiet, Sinjura Moran Xaħtie, grazzi tal-klim pozittiv tijak eh, dwar il-prefinanzjament u nsaħħu il-prefinanzjament tal-inizjattiva Garanzija Zaza ħahna minna xol kollettiv mal-parlament u biss grazzi għal dan il-xol kollettiv il-li stajna namlu progress. Jena naqbel miak Grazzi, issa kapacitajiet u ħiliet se namlu iva bżon li natu l-opportunità li zaza biex ikollhom l-ewwel esperjenza dek dik dejjem hija l-problema. Il-kumpaniji rridu jifmu illi iż żaza ma jħorġux mill-università lesti biex eh, jibdew jaħdmu imma fil-taħriġ professjonali u kollem hemm ċerti affarijiet li hemm bżonn li jinbidlu dana ma jwassalx direttament għal xogħol, hemm bżonn li konna aktar kontatti mal-kumpaniji sabiex eh, dawk li joħorġu mit-tagħlim tekniku professjonali kunu imħejjija aħjar, ġifiri il-work-based learning huwa importanti ħafna. Dan kollu irrid isir b'mod ġeneralizzat. Aħna rridu illi kunem hemm liġi għall-aċċess biex intejbu l-kwalità tas servizzi kun hemm armonizzazzjoni hemm bżonn li dawk li joffru il- e, dawn is-servizzi iktar kompetizzjoni, iktar riċerka, iktar prodotti, prodotti ta' kwalità aħjar għalek naħsbu li hemm bżonn eh, ta' sviluppi għal dawn il-persuni li qegħdin jiffaċċaw problemi partikolari hemm l-Accessibility Act u permezz ta' nisperaw li nofru soluzzjonijiet. Grazzi ħafna. Jiena se nitkellem bl-Olandis. Kummissarju Tyson. Em, proposti fil-kontest ta' rifit, per eżempju, hemm il-ftehim interistituzzjonali. Fejn l-ideja hija li nillimitaw il-possibilità l-imsieħba soċjali biex jamlu uh, eh, għal ftehim se topponu din l-inizjattiva bat intom se għandkom proposti wkoll fuq il-pakket dwar mobilità tal-ħaddiema proposti dwar koordinazzjoni tal-politika soċjali. Jina ikolli najt li jina dizappuntata ħafna b'dak li tħabbar sissa għal xekk aħna irridu ta' sew nindirizzaw il-problema bis-serjetà, irridu naħdmu ferm aktar mal-imsieħba soċjali tagħna, irridu nindirizzaw id-djufijiet li jeżistu u dan ifisser il leġislazzjoni Imma jena nistaqsi intom beħsiebkom til-leġizlaw, beħsiebkom tagħmluh dan ix-xogħol u mbagħad fl-aħarnet. Naħseb illi tafu illi aħna kenna smieħ fuq il-qasam tal-avjazzjoni u qed isir ħafna social dumping. X'beħsibkom tagħmlu biex tindirizzaw din il-problema? Lil viċi President Dombrovskis u Timmermans u l-imsieħba soċjali aħna il-tqajna anki kena laqa informali friga anki l-temiet soċjali, soċjali, dialogu soċjali minn banda u regolamentazzjoni minn naħa l-oħra kena diskussjoni fuq il-fatti li ftejimiet illi jikonkludu l-imsieħba soċjali li jek dawn għandhomx ikunu sottoposti għal konsultazzjoni pubblika kif se tagħmel il-Kummissjoni bil-proposti kollha li se tniedi hija stess kien hemm bil mal-imsieħba soċjali illi dan ma kienx se jsir aħna nafu l-ispeċifiċitajiet ta' dawn l-imsieħba soċjali u nirrikonoxxuhom Aħna irridu nipromuovu dialogu soċjali propju kif kien ġie deċiż mill-bidunet ta' din il-Kummissjoni ġifieri rispett sħiħa l imsieħba soċjali, promozzjoni ta' dialogu soċjali, ebda konsultazzjoni pubblika għal ftejimiet illi jiġu konklużi bejn l-imsieħba soċjali jekk dawn irridu jiġu attwati permezz ta' inizjattiva leġislattiva. Issa, il-direttiva dwar l-istazzjonament tal-ħaddima, aħna għadna maħadniex deċizjoni definitiva dwar l-azzjoni li se nieħdu, jekk aħniex se nieħdu azzjoni jew le. Aħna se niproponu emendi fuq il-regoli, anke fuq dak li għandu xaqsam ma' sikurezza soċjali, jekk aħna x'se nagħmlu fuq il-posting of workers għadna ma' deċidejniex Sissa għadna ma nafux se namlu. Il-Parlament għandu proposti konkreti dwar kif aħna nistaw intejbuwa in eh, din il leġizlazzjoni e patu għomna. Ovvjament aħna da kollessi li nikkonsidraw anki il-suġġerimenti eh, ta'kom. Mbagħad protezzjoni ta' dumping soċjali fil-qasam tal-avjazzjoni naf li hemm problemi f'dan il-qasam is-servizzi tagħna qegħdin janalizzaw dan is-settur flimkien mal-Kummissarju But u aħna qegħdin naraw jekk l-Unjoni Ewropea tistax tieħu azzjoni sabiex tiffaċċa din is-sitwazzjoni u tistimola il-progress fil direzzjoni it-tajba. L-Onorevoli Mann. Minuta ftit wif ħin. Marianne. Aħna ħarisna lejn il-direttiva dwar il istazzjonament tal-ħaddima u il-problema tal-aeroporti, il-kumpaniji li eh, irridu japplikaw għal dawn il-kontratti, etc. U il-kwestjoni tal-ċertifikati ta' kwalità, ma l-affarijiet mhux qed isiru sew. Aħna rridu nisguraw illi ikun hemm kwalità jekk ma jkunx hemm biżejjed kontrolli fuq il-post tax-xogħol. Aħna rridu naraw fejn qed isiru l kontrolli jekk aħna ma naħdmux flimkien ikun qegħdin nimminaw is-suq intern. Aħna għandna bżonn ta' kwalità aħna il-koll su eh, regoli armonizzati fis-suq intern. Imma ma rridux li l-imsieħba soċjali innaqsu mill-standards ta' kwalità li il-ħaqna din hija problema. Grazzi ħafna Iva, jena u koll naqbel miegħek jena u koll imħazba u għandi l-istess ambizjoniet li għandek jent għanna su intern illi irrit jaħdem imma għanna Ewropa tal-valuri bazata fuq valuri soċjali aħna irridu eh, progress fuq il-livell ekonomiku u manki soċjali dinja ekonomija soċjali tas-suq tana u għalek irridu namlu progress fuq dawn iż-żewġ eh, livelli. Dan huwa il-lan ta' din il komissjoni jekk l-Istati jieħdu ċerti passi irridu niżguraw li dawn ikunu skont il-liġijiet u l-istandards Ewropej. Issa, il-fatt li eh, tal-problema tal-salarju minimu fil-Ġermanja Iva, irridu naraw dawk il-servizzi tagħna raw jekk fuq livell legali l-standard Ewropej jaqblux ma dak li qed isir fil-pajjiżi anke dwar trasport fuq tri u wasanna l-konklużjoni illi aħna ikkomunikajna eh, batnija lill-gvern Ġermaniż u għandhom xarrejn biex jirreaġixxu. Jiġifieri għalissa il-miżura ġiet sospiża għat-trasport imma għaddej id-dialogu qegħdin infittxu soluzzjoni aħjar għat-trasport sabiex is-suq intern jaħdem b'mod aħjar l-istati membri u koll iridu jigarantixxu protezzjoni soċjali, iridu jagħmlu l-partit tagħhom u aħna żgur se nappoġġawhom. Grazzi ħafna, Signora Tyson palma taf pala konsegwenza ta' krizi ekonomika il-numru ta' tfal fuq il-xifer tal-faqar l-esplosjoni soċjali fl-Europa zied kważi b'miljun u fl-Europa u skont l-Eurostat 26.5 miljoni eh, tifel u tifla għandhom il-riskju li għaw fil-faqar jew l-esklużjoni soċjali. Il-grupp tagħna huwa lest li jġielet kontra l-faqar ta' tfal u aħna rridu li kunem garanzija tfal sabiex kull tifel u tifla li qed jgħix fil qas fil-faqar ikollu aċċess għal servizzi bxejn, ikollu saqaf ta' fuq rasu u edukazzjoni bxejn ukoll. Il-Kummissjoni l-esta illi tappoġġana f'din it-talba tagħna sabiex mal-Istati Membri jinħoloq fond speċjali fondi skema biex nizviluppaw garanzija għatfall Ewropej. Iva, il-faqar fost it-tfal huwa problema serja ħafna iż-żazax qegħdin nibatu fuq is-suq tax-xogħol il-familji żgħażagħ għandhom problemi wkoll u għalhekk it-tfal huma l-vittmi il-faqar li kien xi ħaġa tal-imoddi issa qed isir eh, problema tal-ġenerazzjonijiet żgħażagħ tal-lum. X'iridu nagħmlu l-ewwel l-ewwel net il-politika ġenerali tagħna hija dik illi inħarsu u nofru eh, protezzjoni soċjali protezzjoni soċjali għal tul il-ħajja mill-bidunet akkoljenza tajba ta' tfal, servizzi tajbin għal familji sabiex it-tfal ma jsirux vittmi tal-problemi ekonomiċi ta' ġenituri tagħhom. Dana huwa rifless ukoll fis-CSRs hemm analiżi li aħna eh, namlu anki fuq il-faqar. Il ġifiri iva, xogħol għal persuni protezzjoni soċjali imma anki appoċ li rridu nagħtu li ċittadini illi għandhom ikollhom il-possibilità illi jisibu postom fis-suq tax-xogħol għaliex aħna nafu li dini għall laqwa arma li għandna biex niġġieldu kontra il-faqar u mbagħad b'mod aktar konkret. il- il-mistoqsija li għamil tal dan il-fond Ewropew illi sta jgarantixxi drittijiet kollha tal-tfal aħna għadna ma wasanniex pozizjoni fejn aħna nistaw namlu dan fil- uh, fil-prattika aħna ħsibna li noħol u font Ewropew li jistaw servu ta' stabilizzaturi automatiċi għal xol u biex nilħu għanijiet oħrajn komuni immadna ma wasanniex f'dak il-punt fejn aħna jkonna bizzejiet mezzi ġifiri fis snin li ġejjin da mux se jkun possibli dak li se jkun possibli fuq meda ta' żmien twila jridu nistennew biex naraw x'se jkun imma zgur l-Unjoni Ewropea trid issaħħaħ l-aspetti soċjali tagħha biex tħares it-tfal fqar u il-familji zaza. Dan huwa f'moħħna u aħna nżommu ukoll f'moħħna meta kun qegħdin ifasslu l-politika soċjali. Die Feststellung äh, sehr positiv, dass die Sozial... Nistaqsija lill-Kummissarju Tyson il-tajjeb li l-fobija ta' li rridu nsaħħuha, imbagħad il-front loading li rrid isir b'mod proattiv. Jien nixtieq li dan naraħ bħala għazija pubblika kontra l-status quo mill istat Membri ta' tmiem din is-sena biex jgħidu jekk hux ser jirnexxielhom itemmu l garanzija għazzada. Issa, mistoqsija l-Viċi President, korreġini jekk jiena żbaljat, il-paga minima u pagi adegwati fl-Ewropa u l-leġiżlazzjoni fuq il-ħaddiema mingħajr armonizzazzjoni Dan huwa dak illi trid tagħmel l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni jekk le se jkun il-futur. X'huma l-pjanijiet tal-futur? Mela fuq il-mistoqsija tal-paga minima. Hija ħaġa ċara ħafna il-politika hija li nippromuvu nagħmlu promozzjoni ta' dan u f'diskussjonijiet ukoll mal-istati membri li nkoraġġihom illi f'ċerti każi jintroduċu paga minima obbligatorja f'dawk il-pajjiżi fejn m'hemmx. U dan irid jimxi id mal lanijiet tal-produttività. Dan huwa parti mill politika tagħna. Imbagħad rigward il-politika soċjali mhux ħanejt armonizzazzjoni tal-politika soċjali għaliex il-politika soċjali kif nafu aħna hija kompetenza tal-Istati membri. Imma hemm lok għal koordinazzjoni tal-politika soċjali u dan għandu x'jaqsam ma' politika soċjali oħra li hija diġà eżistenti. Grazzi, mela tweġiba għal għalkemm intomx ma tistgħux mistoqsija tnejn li jintom, Iva, ħandhom fil-qosas President. fuq l-inizjattiva Zaza. Għanna rapport li rrit jitlesta fl-2016 u se nkunu qegħdin nħarsu lejn riżultati li jirrapportaw l-istati membri l indikaturi differenti se nkunu qed inħarsu dawn ir-riżultati fid-dettall u meta jasal li waqt niddiskutuhom. Grazzi tassew. Il-kollega li mis l-onorevoli Trebesius Zax mistoqsijiet l revali Tyson. Fuq l-inizjattiva Zaza ħintu konta titkellem fuq fondi u inizjattivi. X'miżuri għandkom ippjanati u x'entitajiet ser jitwaqfu biex niżguraw l-inizjattiva Zaza tkun ta' suċċess għaliex għandna rata ta' 60% ta' qatt fost ta' fil-Greċja għalhekk se jkun diffiċli ħafna biex niksbu il-fondi sabiex ikollna dawn ix-xogħlijiet għaż Himbaħt Imbagħad inti tkellimt ukoll fuq aktar finanzjament għall-allima. Però kellna nuqqat naqis ta' zewġ biljun euro fir-riċerka u finanzjament tal-proġett ta' programm ta' Juncker. Nittamaw li ikollna aktar flus f'dan il-programm għal-riċerka. L-Honorable Tyson. Mela, l-inizjattiva għazzaza ħana se nikkontrollawha bil-mezzi li għana disponibbli. L-istess bħalma jsir fuq l-ispejjeż tal-finanzjamenti kollha Ewropej għaliex fil-passat intqal illi kien eh, ħafna dwar kif jinta fuq l-flus. Aħna llum irridu nevalwaw il-kwalità tal-flus mhux sempliċement li jintefa' jew le, u dan ser namluħ bħalma namlu għal fan soċjali għanna mekkanizmi fisseħ regoli ser ikunu stretti li stati membri ħafna drabi jilmentaw dwar dan imma aħna rridu nkunu nafu jekk il-flus ikunu xintefqu b'mod effiċenti u jekk inkisbu x'riżultati. Imbagħad dwar l-informazzjoni jrid ikun hemm kwalunkwe tip ta' informazzjoni anke dik, mhux dik bażika biss, nafu iżda illi 20% tal-persuni għandhom biss kompetenzi eh, bażiċi ħafna. Anke fil-kompetenzi matematika, aħna għalhekk nafu li dawn mhux se jsibu posta xogħol, għalhekk irridu dan jiġu imħarġa fil-ħiliet bażiċi wkoll. Grazzi tassew. L-ewwel net biex nfakarkom li għanna eh, proposti preċiżi dwar il-mobilità tal ħaddima li irridu nkunu nafu biex xnajdu dwar il-libertà tal-mobilità, mux biss dawk li u l-kumpaniji, ma narawx u l-ħaddiema. Sur Dobrovski, jena nishti nkun naf li l-IMF għal illi eh, sottovali tal-impatt tal-politika tal-austerità fil-Greċja għal xamlu zbal fuq ċerti evalwazzjonijiet, evalwazzjonijiet budgetarji u ekonomiċi. U jiena nixtieq nagħmilek din mistoqsija fejn fir rigward tal-semestru Ewropew li huwa l-istrument ta' koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi tal-lum. Intom għandkom mezz kif tħarsu lejn l-impatt ta' rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż li intom tagħmlu fir-rigward ta' pajjiżi oħrajn, jiġifieri isir studju jew isiru studji sabiex inkunu nistgħu narraw li jkun hemm impatt makroekonomiku ta' talbit li tagħmlu fuq kull pajjiż għaliex jistgħu isiru żbalji serji ħafna. I take it as a question to Mr. Domrovski. Mela, din mistoqsija hija uh, Sir Domrovski. Grazzi tassew ta' din il-mistoqsija fuq is-semestru Ewropew u s csrs Meta aħna konna qegħdin infasslu s-CSRs, aħna konna qed nagħmluhom għabbażi ta' prioritajiet ta' semestru Ewropew stabiliti fil-AGS fil-survey ta' tkabbir annwali biex jiġi faċilitat l-investiment u biex niffukaw fuq riformi strutturali mingħajr ma ninsew ir fiskali. Dawn il-prioritajiet nidu nibdluhom fazzjonijiet konkreti fl istati membri u għalhekk meta u jeżekwati ħej dawn il csrs inkunu qegħdin nevalwaw kif dawn ir jistaw jistgħu tejbu it-kabbir ekonomiku u il-potenzjal ta' xogħlijiet ġodda f'dawn l-istati membri. Dan aħna ndaħlu f'analiżi tagħna għalhekk l-ewwel nagħmlu rapporti fuq il-pajjiżi nevalwaw l-isfidi ekonomiċi tagħhom imbagħad nisimgħu l-feedback minnaħat tal-istati membri u l imsirba soċjali. Imbagħad għabbażi ta' prijatajiet tal-AGS u e, feedback li nkunu rċevejna noħorġu bis Stars. Grazzi, l-Onorevoli Sonder. Merci, Madame la Grazzi, Signora President, mistoqsija tiegħi ija Signora Tyson. Jiena nishtiq mullura lura l-kwistjoni tal-mobilità jiena smajt smajtkom tajt kelmu dwar l-inizjattivi li ttieħdu u li se jiffavorixxu l-mobilità. U jiena nixtieq najt li l-mobilità hija opportunità għaż mod b'mod partikolari. Imma nishtiq ukoll nisħaq fuq l-ostakoli li jeżistu illum għal mobilità f'ċerti pajjiżi f'ċerti territorji b'mod partikolari fuq il-frontieri, per eżempju minn fejn iġijiena, hemm ħafna persuni li qegħdin jaħdmu biex jippermettu l nies jaqsmu l-frontiera b'mod iktar faċli biex ifittxu xogħol fil-pajjiżi ġirien, per eżempju fil-pajjiżi tiegħi jures URST, t jiġifieri transkonfinali, eh, dina xi ħaġa eh, dinamika ħafna nies li huma entuzjasti ħafna imma huma album maqtuwa ħafna mill mid diffikultà li kollhom aċċess għal finanzi Ewropej propju biex ħeġġu eh, dawk l-azzjonijiet kollha li jiffavorixxu il- mobilità. Dawn huma affarijiet li jridu jsiru ta' kull sena qabel kellna perjodu ta' tliet snin, pereżempju, issa dawn huma proġetti ta' sena u wis nibża li dawn id-diffikultajiet se jaqtaw, l-om album u daqstant isservu ta' ostakolu għal mobilità mbagħad dwar it-talim tal-lingwi naħseb li dan ukoll huwa hawnhekk il-President il-President interrompi l kellima dankjewel. Uh, ja, eh, ehm, Madame Sander, suk Njura Sanda dak li nista ngħidlek jiena huwa li Iva aħna nafu illi eh, l jura stamel xogħol importanti ħafna u nafu koll illi ħafna regoli illi żgur ma jiffaċilitawx il-ħajja ta' dawk li jridu japplikawh. Eh, anke fil-kontest tal-finanzi, il-Viċi President tal-Kommissjoni taf dwar dawn l-affarijiet u hija wkoll qiegħda tara kif nistgħu nissemplifikaw ir-regoli regoli finanzjarji u dan ukoll se jgħin li l-Jures biex eh, jagħmlu xogħolhom b'mod iktar faċli għal xogħol transkonfinali u l-mobilità tal-ħaddiema aħna ma rridux sempliċement insaħħu lil jures irridu ukoll din xi ħaġa li diġà bdejna nagħmluha, irridu illi il- Network of Employment Services jaħdem aħjar danna fl-istati membri differenti qed ngħinu biex jaħdmu flimkien u qed għaluli li daw l-affarijiet mixjin sew ħafna ħafna u li danna se jiservi ta' ġitu ta' benefiċċju għas-sistema kollha kemm hi. Grazzi. Thank you, Sean. Grazzi, l-Onorevoli Sean Simon. Grazzi, Signora President, Viċi President Dombrovskis. Tista' jekk jogħġbok tatina tweġiba ċara fuq l-istazzjonar tal-ħaddima. Din hija mistoqsija importanti ħafna fuq il-funzjonament tal-Unjoni. Aħna f'Renju Unit se jkollna referendum li u ħanaraw jekk il-ħaddima li jiġu minn barra jistaw xieġu u għalek jaffetwaw il-pagi tagħna. Suppost le hemm rata waħda fl-Unjoni Ewropea u il-persuni ma' protetti bid-direttiva ta' stazzjonament tal-ħaddiema. Imma dan mhux qed isir fil-verità u dan il għaddej għal snin twal. Kummissarju, tittieħu azzjoni, tirranġa din il-ħaġa, id-direttiva l-ġita ta' stazzjonament tal-ħaddiema li wedna Juncker u li għalek talab l-appoċ tagħna fl-relazzjoni tiegħu fl-ħatra tiegħu. Irridu li jkollna suq ġust li jaqgħat l-unjoni flimkien mingħajr din il mingħajr din laqda se jkollha sta kollox. U jekk jiseħ dan fl-Unit mhux ħatkun l-ewwel u l-aħħar waħda. Naħseb illi importanti ħafna illi ma nħaltux l-affarijiet flimkien. Ma nistawx inħaltu il- moviment ħieles ma' istazzjonar tal-ħaddiema. L-ewwel qabel kollox il-moviment tal-ħaddiema, il-moviment ħieles u wieħed mill-libertajiet fundamentali u kif għal il-President Juncker l-erba libertajiet mhumiex ma nistgħux ninnegozjaw fuqhom. Jiġifieri il-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea dak ma nistgħux ninnegozjaw fuqha. L-istazzjonament tal-ħaddiema hija kwistjoni aktar speċifika ċertu kumpaniji illi jistazzjona ċertu ħaddiema f'stati membri oħra. U nafu illi iva hemm problemi b'din id-direttiva tal-istazzjonament u l-ħidma tal-Kummissjoni ser tagħmel reviżjoni b'din id-direttiva anke flimkien mal-Kummissarju Tyson dan qed nagħmluh diġà qegħdin naħdmu fuq ir-reviżjoni ta' din id-direttiva imma darb'oħra ma nħaltux dan mal-moviment ħieles tal-persuni. Kju, Monsieur Roland? Grazzi l-Onorevoli Roland. Oui, je voudrais Iva, Sur Kommissarju, jiena nixtieq niġi lura suġġett ta' dialogu soċjali, inti semmejt id-dialogu soċjali u inti għati li dan huwa affari tal-imsieħba soċjali ma' Kummissjoni għandha responsabilità importanti jiġifieri trid toħloq qafas li jippermetti dialogu soċjali biex tiżgura li dan id-dialogu soċjali ma jkunx biss kliem firaħ imma li wasal għal ftejmiet konkreti, ftejmiet li jridu jkunu implementati wara u għamnek nisħa fuq il-ftejmiet autonomi aħna fil-fat iva kena konferenza tal livello li issa l-imsieħba soċjali li qegħdin jitterminaw il-ftejm tagħhom fuq il-programm tagħhom u naħseb il badna ritmu issa u għalhekk hemm bżonn li nerġgħu innidu dan id-dialogu soċjali Ewropew illi huwa importanti ħafna u jiena nistaqsi jekk forsi aspett, forsi iktar faċli għall l-imsieħba soċjali biex javanzaw, forsi jaqblu fuq il-problema tal-taħriġ tat-talim biex t-proponjom illi jikkonkludu xi ħaġa ftehim li jippermettilna biex insaħħu il-possibilità il li għandna aħna biex insaħħu l-possibilitajiet tal-internships. Għandna ħafna qatt imma anke ħafna nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol. Tajjeb, mela, fuq id-dialogu soċjali. Palma għadna kam il-darba il-Kommissjoni Ewropea hija impenjata biex issaħħaħ id-dialogu soċjali. U dan diġa għamnieh fil-prattika billi insaħħu l-rwol tal-imsiħba soċjali fil-semestru Ewropew. U anke reċentament għedin u kol nikkonsidraw l-ftejmiet autonomi tal-imsiħba soċjali fil-kontest ta' regolamentazzjoni aħjar fejn għedin jina taw eżenzjonijiet għabbażi ta' impatt evalwazzjoni, evalwazzjoni tal-impatt partikolari u anke jiġi konsidrat l-istatus partikolari ta' dawk l-imsieħba soċjali kif stablit fit-trattat u anke biex natu ftejm autonomu jiġifieri ikun hemm trattament differenti minn dak li nagħmlu fil-leġlazzjoni normali. Apparti minn hekk il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol biex tiffaċilita d dialogu bilaterali biex tilħaq dawn il-ftehmiet autonomi. Imma din hija xi ħaġa li tiffaċilita eh, l-affarijiet u jekk qed nitkellmu fuq il-dialogu bilaterali huma li min ħaddem u l-ħaddiema li jridu jiddeċidu, jridu wkoll naħdmu permezz ta' dialogu trilaterali u issa qegħdin naraw lejn mezzi ġodda ta' parteċipazzjoni u ta' tisħiħ ta' kif ikollna konsultazzjonijiet trilaterali. Grazzi. Grazzi, Mr. Eh, Bashir. Through the chair, I'd like to thank Vice Jena nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Dombrovski u l-Kummissarju Tyson tal-li qegħdin hawnhekk għal dan iskambju ta' opinjonijiet. Tajjeb illi inti rajt inti li meta tmur ġibt l-kollega Taljan li konta segwi dak li qed jiġri fl-Italja, jien nixtieq insaqsi. Inti qed issegwi dak l-affarijiet li qed jiġru f'pajjiżi fir-Renju Unit aħna eżempju ta' suċċess l-aktar ekonomija ta' suċċess fid-dinja wara l-Istati Uniti. Aħna ħloqna żewġ miljun pasta xogħol mill-2010 u rridu noħol u żewġ miljun oħra fil-parlament ta' palista. Irridu noħolqu xogħol għal kull min irid xogħol. Dan kif għamilnieh? Dan għamilnieh billi il-post ta' xogħol ikun iktar attraenti mill-li wieħed jieħu benefiċċji tal-qatt. Il-benesseri hija l-stil ta' ħajja li ħriġna wkoll ċertu persuni minn ċert, minn li ħalsu ċertu taxxi, dawk per eżempju li ħals li jgħajlaw paga minima ma jħalsux taxxa, dan qed naħdmu fuqu. Inti qalu kol ħafna fuq il-qat taż-żaża u semmew ukoll universitajiet. Nixtieq ngħidilkom illi it-tweġiba soluzzjoni hija l-apprentistat. Aħna irridu noħol u 3 miljun post għal apprentistat. Il-mistoqsija tinsaqsi jien hija għalfejn m'għandniex aktar minn dawn it-tip ta' apprentistati biex biex iħadmu eh, dawn l-istudenti skont ma jkollhom bżonn. Grazzi l-Onorevoli Signora Tyson. Grazzi tassew. ta' din l-informazzjoni. Aħna irridu insegu l-aħjar prassi, irridu li irridu l-istati membri jitalmu minn xulxin u neħu l-ostakli ta' bejnietom. L-apprentistat aħna irridu li niggarantixxu dawn it-tip ta' postijiet. Però għanna l-alleanza tal-apprentistatu permezz taħħa nippruvaw illi naraw anke kif nistaw apprentistat jkun aktar komuni bħala forma ta' taħriċ. Din dvarja minn stat membru għal ieħor. Grazzi. Għandi mistoqsija malajr, Sinjora President, forsi żewġ kummissarji jistaw weġbuni, nixtieq inkun naf minna tagħkom x'taħsbu li huma l-standard soċjali min li neħtieġu fl-Unjoni Ewropea bħalissa u ser taħdmu biex tipproponu e, biex taħdmu biex tipproponu standards minimi soċjali f'din il-leġislatura. Grazzi tassew. Iva, aħna għanna program soċjali. F'dan il-mandat ser naħdmu biex intejbu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Jekk qed tistaqsini l-opinjoni l-opinjoni personali tiegħi fl-aħħar mill-aħħar dak li jimporta huwa dak l-opinjoni tal-kulleġġ kollu kemm hu għaliex aħna fuq l-opinjoni tal-kulleġġ iridu naħdmu. Jiena personalment naqbel ma' standards minimi għal protezzjoni soċjali biex nevitaw illi l-affarijiet imorru għallar. Imma irridu aħna naħdmu skont il-kompetenza tagħna ċertu kompetenzi jaqgħu taħt l-istati membri fuq livell nazzjonali aħna rridu li flimkien ma l-imsieħba soċjali naħdmu lejn dan il-għanu nigarantixxu li jkun hemm indikaturi anke għall-standards minimi soċjali. Ġifiri ikun hemm eh, referenza għal per eżempju l-paga minima fl-Stati membri. Però diffiċli li jkun hemm armonizzazzjoni ta' dawn il-prinċipji. Grazzi. L-Onorevoli Lopez. Grazzi ħafna li l-tnej li jintom tal-li ġejtu titkelmu maħna l-lum, mistoqsija sempliċi ħafna fuq il-garanzija, anzi għal din lajnuna għal-qat fl-Europa il-dinja xaħġa li il-Komissjoni ila semmija diskutieta mal-Ministri u l-Kummissjoni anki għamlet studio u rapport sabiex ikonna iktar informazzjoni teknika fuq dil-kwistjoni. Na nixtieq nisma' żewġ perspettivi dik soċjali, l-ħtieġa illi aħna nwessa u dimensjoni soċjali ta' fiż-żona euro u anke perspettiva makroekonomika li rilevanti ħafna li mhix biss kwestjoni ta' solidarjetà imma mekkanizmu biex fuq livell makroekonomiku nistgħu niffaċċaw il-xokk ta' simetriċi pal dak li qed nifaċċaw bħalissa nixtieq nisma' il-kummenti taż-żewġ komissarji. Uh, okay, uh, this is uh, one Mela, din hija waħda din waħda mis-suġġetti li tqajjem anke fil-kuntest tat-tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja fejn hemm anke l-possibilità li nintroduċu garanzija, skema ta' garanzija għal għat. Imma kif għattina u kol fl-introduzzjoni għaj, 5% għedin jaħdmu biex jitfassal rapport ġdijt biex tiġi sviluppata aktar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. U dan se nippreżentaħ l kunsill xar li ġej. Jiena ma nistax minissa issa ngħid x'ser ikun fih dan ir-rapport, ma nistax imbassar x'ser ikun fih, imma għedin inħarsu lejn kwistjonijiet f'termini ta' żmien qasir fi dan it-trattat palista ġifieri u anke problemi fuq tul ta' żmien. Dan huwa waħda mill-affarijiet li qed jiġu diskussi anke fil-kuntest tal- kapaċità fiskali ta' zona euro. Iżda bħalissa jiena minix f'pożizzjoni li nikkummenta dwar il-kontenut tar-rapport tal-ħames presidenti qabel ma dan jiġi finalizzat. Imma dan il-punt iva aħna qegħdin inħadmu fuq. L-Onorevoli Sojdorova. Grazzi tassew jiena nixtieq nilqa dan eh, dialogu strutturat. Grazzi lill-Kommissari. Mistoqsija l Signora Tyson. Dawn l-istrumenti, il-programm ta' impjieg u fimkiema programmi oħra, nistaw nindirizzaw il-problema tal-qadda qed jaħdem fil republika Ċeka, ma xorta għandna problema bil bl-impjek ta' dawk illi huma zvantagġati u f'reġunijiet esklużi, jista' dan il-programmi jiġu simplifikati nistgħu naqsu l-burokrazija. Inti tista' intom tistaw timplementaw dan il-programm f'dawn iż-żoni b'aktar ħeffa. Ma tridux li jkun aktar trasferenza ta' kompetenza Iżda il-Kummissjoni għandha possibiltajiet limitati tista' tagħmel koordinazzjoni il-Kummissjoni imma għandkom tagħmlu wkoll monitoraġġ aħjar, evalwazzjoni aħjar ta' dak li jkun qed jiġri. Dak li nirċievu minn għandu jura sa mhuwiex biżejjed għalhekk il-Kummissjoni għandha lan li jkun hemm monitoraġġ aħjar u valwazzjoni tar-riżultati fuq ir-rati ta' impjieg. Grazzi. Grazzi tassew, ovvjament aħna irridu kol natu attenzjoni għal dawk il-persuni li huma l-aktar dajfa fis-soċjetà li jixraq ilhom attenzjoni partikolari fil-ħidma tagħna. Fis-CSRs l-istati membri differenti jintalbu li jagħtu aktar attenzjoni lil dawn il-gruppi li huma dajfa. Imma dan is-sitwazzjoni dvarja minn pajjiż għal ieħor. Iżda f'ċertu pajjiżi dawn il-gruppi jistgħu jiġu identifikati b'mod sempliċi. Aħna dan qed nippruvaw nagħmluh ukoll fil-kwadru fil-qafas pluriennali. Imma don kollu jrid isir flimkien mal istati membri fuq l-istatistika u l-informazzjoni. Aħna tlabna l stat Mod partikolari b'dak għandu x'jaqsam ma l-istatistika meħtieġa biex nevalwaw is-situazzjoni soċjali fl-Istati Membri. Aħna tlabna illi jisir aktar biex nkunu nistaw nużaw din l-istatistika b'mod aktar faċli u biex nkunu nistaw naqblu għam affarijiet oħra. Grazzi l-Onorevoli Vartaj. Signora President, jena smajtek titkellem b'attenzjoni u eh, naħseb dak li qed inti huwa minnu għad fos iż-żaza, dawk kien għaż-żaza, l-anzjani, l-seta ta' xiri tonqos u l-affarijiet sejri minn ħażin Bil-mod ma għallar minn dak li jena smajt jiġifieri hemm bżonn illi inkomplu nittrattaw l-effetti fil-waqt illi il-kawżi nafu x'inhuma hemm globalizzazzjoni u il-sistemi globalizzali, il-finanzjarizzazzjoni tal-ekonomija, il-flussi migratorji li ma nistgħux inlaħqu magħhom iktar il-tnaqqis tal-livelli tal-iskola. tal livelli tal iskola Għalek jien għandi mistoqsija sempliċi ma nafx minn minnkom irid iwieġeb għalfejn ma tridux issa tindirizzaw il-kawżi mhux is-sintomi. Madam Tyson. Signora Tyson. Jina ma naqbilx illi aħna mhux qed naħdmu fuq il-kawżi, aħna soċjetà illi qed tinbidel, illi qed insegwu l-iżviluppi teknoloġiċi. Jiġifieri aħna ninsabu fażi ta' tranzizzjoni illi titlob minna li jimbidlu u l-affarijiet jimbidlu mill-ewwel. Ta' ma jfissirx li rridu nwaqfu l-globalizzazzjoni le, rridu aħna nilqgħu l-sfidi li qed naffaċċaw. U wieħed dan huwa fil-fatt wieħed mir-raġunijiet għaliex teżisti l-Unjoni Ewropea sabiex l-Istati Membri jkollaboraw aħjar flimkien biex inkunu b'saħħitna rridu niżguraw illi il-valuri tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea jiġu msaħħa. U biex ukoll nsemmaw leħinna rigward il-mod kif qed ngħixu flimkien għek l-Unjoni Ewropea se tkun b'saħħitha biex ikollha għodot disponibli disponibbli disponibbli sabiex taffaċċa l-isfidi illi ma tistax taffaċċa l-istati membri waħedhom. Mela, jina ikolli nirringrazzjakom uh, u uh, nejdilkom illi napprezza ħafna il-fat illi wieġibtu lil kulħadd f'daqshekk qasir żmien għaliex kellna l uh, lista ta' kelma twila ħafna. Nerġgħu nistedukom hawnhekk fostna. Issa ser niproċedu bil-votazzjoni. Żewġ minuti pawża sabiex tiżguraw li għandkom dak li għandkom bżonn qudiemkom u f'żewġ minuti, minuti oħra nibdew il-votazzjoni. have your voting cards ready? Mela, lesti, sabiex tivvutaw għandkom il-voting cards fidejkom? Mela, niproċedu. Ser nadu punt 10 fuq il-lista ta' votazzjoni tagħna fuq l-effiċenza tar-riżorsi biex nersqu lejn l-ekonomija ċirkolari din Dan huwa abbozz ta' opinjonijiet. Jekk jekk lesti sabiex nibdew nistgħu nibdew bl-ewwel emenda. Dawk favur. Daw kontra astensjonijiet ma' Kompromess A. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 10. Emenda 10 fil-fat? Iva, emenda 10. Mela dawk favur, kontra, astensjoniet maddiċ. Kompromess B, dawk favur, kontra, astensjoniet għadda. Kompromess C, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddix. Eh, skużawni, għadda. Kompromess de. dawk favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Emenda 29, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Emenda 31, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddi. Amenda 32, dawk favur, kontra, astensjonijiet, tista, fil-fat jista jkulli maddiċ, pero eja namlu verifika elettronika. Emenda 32, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, mela fil-fat għaddiet. Emenda 33, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 35 dok favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 36 dok favur kontra maddiċ. Emenda 34 dok favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess E dok favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess F, dawk favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess G, dawk favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 6, dawk favur kontra Fil-fatt eh, dil-emenda taqa, mela, naddu għal-emenda 57. Emenda 57, dawk favur, kontra. Mela, l-ewel ħan naraw emenda seba, dawk favur, kontra astensjonijiet tadi. Mela, namlu verifika fuq emenda seba'. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 57 issa. Dok favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Kompromess akka dok favur. Kontra. Astensjonijiet. Għadda. Emenda 59. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Emenda 60. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Emenda 61. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Namlu. Le, ma ditx. Anzi, viva, jen għamlu kontrol eh, verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Emenda 62, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 64, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit Menda 66 dawk favur. Anzi din a. Mela, naddu għal emenda 67 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Mela issa nivvutaw fuq uh, la bozz ta' opinjoni kif ġi uh, ġiet emendata. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit Trossit. Uh, uh, then we go to item 11. Issa naddu għal punt 11 fuq is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Emenda wieħed dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddit fil-fatt. Mela, kompromess A dawk favur kontra astensjonijiet għaddit għadda. Emenda seba dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess B dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda dissa dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Namlu verifika fuq emenda disa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa fil-fat din maddiċ. Emenda Aċra, dok favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 11 dok favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 12 dok favur dok kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 13 dok favur kontra Astensjonijiet taddi. Emenda 15 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Skużani, naħseb li hemm bżonn nivutaw fuq emenda 14 b'xekk. 12 u 13 waħda minnhom fil-fatt għaddiet u allura m'hemmx għalfejn nivvotaw fuq emenda 14, però nirrepetu emenda 15 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda verifika fuq emenda 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa fil-fat din għaddiet. Emenda 16, dawk favur kontra stensjoniet għaddit. Kompromess ċe dawk favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 21, dawk favur, kontra, astensjoniet maddiċ. Emenda 22 dawk favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 23 u 24 dawk favur kontra astensjoniet maddiċ. Madewx. Kompromess D dawk favur kontra astensjoniet għadda Emenda 30 dawk favur kontra assenzjonijiet ma bdiċ. Emenda 31 dawk favur kontra stensjonijiet. Ah, hemm bżonn Mela, fuq emenda 31, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Fil-fatt di ma Emenda 32 dawk favur kontra astensjonijiet ddirċ. Emenda 33 dawk favur kontra astensjonijiet eh, għaddit. Emenda 34 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 35 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 36 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 37 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 38 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 39 dawk favur kontra Astensjonijiet maddiċ. Kompromess E. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Emenda 45. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda 46. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda 47 taqa mela kompromess ġe dawk favur kontra assenzjonijiet għadda. Emenda 53 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 54 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. U emenda 55 dawk favur kontra astensjonijiet rridu namlu verifika. Emenda 55, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ittaraw il-rizultat bajnejkom. Issa naddu għal votazzjoni fuq il-abbozz ta' opinjoni e kif ġi emendat. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għada miftuħa qed nivvutaw fuq uh, la bozza ta' opinjoni e kif ġi uh, ġiet emendata. Kulħadd vota Tajab uh, eh, dan la bozz għada. Prosit. Issa, Naddu għal kontribut tal komitat eh, Emploa fuq id-dialogu strutturali. Emenda wieħed dawk favur ta' kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda tnejn dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda tlieta dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Emenda erba dawk favur, kontra, astensjoniet, maddiċ. Nanzi namlu verifika fuq emenda erba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Naddu issa għal emenda 5 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 6 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 7 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Namlu verifika fuq emenda 7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 8 dawk favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Emenda 9 dawk favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. Namlu verifika fuq emenda 9 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa issa u Iva. Mela, emenda 10. Dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiet emenda 11 dawk favur. Anzi, din taqa' Mela, emenda 12 din ġiet irtirata, emenda 13, votazzjoni maqsuma, nivvutaw l-ewwel fuq l-ewwel parti, dawk favur. Kontra, astensjonijiet. Rifjutata. Mela, namlu verifika fuq din l-ewwel parti ta' emenda 13. Votazzjoni maluqa u fil-fat għaddit. It-tieni parti ta' emenda 13 dawk favur. Dawk kontra assenzjonijiet ma' Emenda 14 dawk favur kontra Anzi, din fil-fatt taqa din l-emenda, mela naddu l-emenda 15 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Namlu verifika fuq emenda 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 16. Dawk favur kontra stensjonijiet ma Emenda 17, dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 18, dawk favur kontra namlu verifika elettronika fuq emenda 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa fil-fat ma tadix. Emenda 17. dawk favur, dawk kontra, Astensjoniet? ma ddiċ. Emenda 20, dawk favur, dawk kontra, Astensjoniet? ma taddix. Namlu verifika fuq emenda 20. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 21, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Emenda 22, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Emenda 23, dawk anzi 23 taqa, mela emenda 24 dawk favur, dawk kontra, astensjoniet ma taddix. Namlu verifika fuq emenda 24, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Fil-fat taddi b'vot wieħed biss. Emenda 25 dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. Namlu verifika anzi fuq emenda 25. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Iva għaddit. Emenda 26. Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet taddi. Anzi, namlu verifika fuq emenda 26 naraw, naraw xieġri. Hemm xi ħadd li għadu ma votax, votazzjoni magħluqa issa għaddiet fil-fatt. Emenda 28 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Namlu verifika fuq emenda 28. Votazzjoni magħluqa u fil-fat din taddi. Emenda 29 dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Amenda orali mill-PPE Iva Uh, jekk mhux sejjer żbaljat għandna ftejn fuq din l-emenda orali, jiena nixtieq inħassar il-kelma directive u minn floka niproponi il-kelma measures, miżuri. Mela smajtu illi rridu neliminaw il-kelma directive u minn flok ndaħlu il-kelma measures. Din hija ħaġa tistgħu taċċettawha? Iva. Hija aċċettata mill-koordinatur tal-SND mela nifutaw fuq emenda 30 Iva? Mela, eh, nivvutaw fuq din l-emenda bl-emenda orali li għadak saret. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 31 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Namlu verifika, emenda 31. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Emenda 30 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Namlu verifika fuq emenda 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Fil-fat ma taddix. Mela, dawk eh, emenda 33 dawk favur, dawk kontra astensjoniet ma ddiċ. Emenda 34 dawk favur, dawk kontra astensjoniet ma ddiċ. Namlu verifika fuq emenda 34. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 35 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 36 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Namlu verifika fuq emenda 36. Votazzjoni miftuħa. rifjutata ditx. Mela, e, menza 37 ma taddix, emenda 38 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Namlu verifika fuq emenda 38. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni, il-votazzjoni turi li maddeċ, Issa, votazzjoni nominali fuq eh, il-kontribut tal-Komitat Emploa fuq eh, id-dialogu strutturali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Fil-fat kienem 37 vot favur u 8 kontra. Dak kollox mela għas-sessjoni ta' filgħodu. Nfakkarkom li ser nerġgħu nibdew sessjoni tagħna fis-setejn ta' wara nofsinhar. Uħud kuntent ħafna x'dan ifisser illi mux ser noqodu b'qalbna taqtaq jekk hux ser nilħu titira jew il-ferrovija tagħna, però jekk jogħġobkom araw illi tkunu għak fissatejn ħalli l-mistednin tagħna jkollhom udjenza qudiemhom. Grazzi ħafna.